Good afternoon, colleague. War nofsnar tajb, kollegi. Aziz membri, aziz kellima, sinjuri, peċira lina l-inqakom għal dan l-ismiħ publiku fuq id-drittijiet fondamentali fl-Ungerija. Jekk ġobkom kunu għafu illi din is-sessjoni hija web streamed u se jkun hemm reġistrazzjoni tal-interventi tal-kelliema tal-partiċipanti l-koordinaturi tal-, -interventi, tal kelliema tal parteċipanti l koordinaturi tal tal Gruppi politiċi fil-Libe deċidow matul il-laqqa tal-14 novembru 2016 organizzaw skambju ta' veduti fuq is-sitwazzjoni trittijiet fondamentali fl-Ungerija fil-bidu tal-2017. U għaw edin l-lum. Fil-laqqa tiegħu eh, f-16 ta' jannar tal-2017 il bureau ta' Autorizzazzjoni biex biex organizzat ta' nismiħ u permezz ta' itra tal-24 ta' jannar President Tajani għarrafni b'din id-deċiżjoni Nixtieq nenfasizza li l-koordinaturi tal-libe qablu fuq l-ista ta' kelliema u fuq l-aġenda permezz ta' proċedura ta' bil-miktub fl-ewwel ta' frar 2017. U għalhekk ġi maqbul dan nismih eh, fost il-koordinaturi u għanna bilanċ politiku fil-lista tal-kelliema u fil-laqa tagħna tal-lum. Issa se ngħaddi l-kelma, l-kellima l axar minuti u jekk joġobkom Odu attenta dak li se ngħid, minuti ma jfissirx li dan huwa parir, le, dan huwa l-ħin eżatt allokat lilkom. U lek dak li siġri huwa se taraw il-minuti eh, fuq l-iskrin għaddejjin u meta ikun hemm l-10 minuti li għaddew ma jimportax dak li għattu tispiċċaw titkellmu jekk jogħġobkom. U dan jgħod għal kull kellim fuq il-panel tagħna biex nkunu ġusti u xvera u għalhekk għax għandna wkoll sessjoni tal-votazzjoni eżatt wara dan is-smieħ u għalhekk ma nistgħux nikkonċedu xi ħaġa xaħat, xi ħadd u għalhekk li ġobkom saqsux biex kunem hemm xi talba l-iktar ħin għax tiġi miċħuda maħniċ għet niprofaw nkunu b'satas, ovvjament, għet niprofaw nispiegaw biss il-proċedura għallum. Jek tixtiju titkellmu inqas minn 10 minuti, ovvjament tistaw tamlu hekk, imma 10 minuti suppost bisejed biex tippreżentaw il-każ tagħkom. Mbagħad wara nixtieq niżgura illi l-membri hawnhekk għandhom biżejjed ħin biex forsi jsaqsu xi mistoqsijiet u daw se jkunu biss għal minuta u nofs massimu. Forsi forsi żewġ minuti imma huwa importanti li konna it-tweġibiet u għalhekk inżommu mal-ħin allokat li għandna. U diġà għandi lista twila ta' kelliema u għalhekk jekk ġobkom żommu mal-ħin allokat lilkom. Se nispiċċaw is-smieħ fin ta' satejn ma nistawx l lilin minħabba sessjoni ta' votazzjoni li għanna. U għalek, mal-ewwel, nidħol fil-qalba tal-lista tagħna u nibdew Dr. Trozziani għandkom l-introduzzjonijiet fuq il-kellima fi dokumenti ta'kom minn is sentawal bl-introduzzjonijiet mhux qed nonqos minn rispett ovvjament, imma għandkom il-biografiji fil-files takom. Dr. Trojzjani, nilqak hawnhekk, merħba bik, u issa tista' tindirizza l-ismi ħal 10 minuti. Grazzi. Thank you much, Mr. Grazzi ħafna, President. So, President, Signuri, l permettili biex nirringrazzjakom għal l-invit ta'kom biex nkun nista' nitkellem ma'kom fuq iswazzjoni fil-Ungerija. Jina kontent ukoll illi hawnhekk fis-sala qegħdin eh, fejn eh, ovvjament il persuna li għalija ta' eh, msemmija sala Antal huwa wieħed minn dak li eh, kien fil-ġlieda għal demokrazija f'pajjiżi u saħna kontenti illi qed ngħixu llum f'demokrazija fejn deċiżjoni għal libera hija xi ħaġa li aħna nixtiequ. U il-Konsil ta' Ministri ħatarni biex nirrepreżenta l-Ungerija f'dan il-Komitat. Jina kuntent għax nirrepreżenta l-Ungerija u għanur kbira lija u bħala ambasċatur mill-2010 sal-2014 f'Pariġi kont pożizzjoni fejn stajt insegwi d-dibattiti fuq per esempio il-kostruzzjoni tal-Ungerija u għalhekk għandna bżonn nenfasizzaw illi anki f'dik l-epoka l-adozzjoni ta' drittijiet fondamentali organiċi eh, għamlet parti mill-gvern tal-Ungerija u għasuġġett illi wkoll il-Kumitat ta' Venezia u Ruma wkoll eh, daħlu fil-fond bħala instrument tal-Unjoni Ewropea dan juri biċċar il-Gvern Ungeris dejjem kienu miftuħ għad-dialogu fid-dawl biex iċara l-approċ tiegħu u grazzi għal dan l-approċ kostruttiv aħna stajna nagħlqu l-files kollha mal-Konsil tal-Ewropa kif ukoll mal-Kummissjoni Ewropea. U għalhekk l-Ewropa eh, eh, għandha qudiema nuqqas ta' ċertezza kbir u daw l-aħħar snin bil-krisi tal-dejn eh, Grek, terrorizmu, il-Brexit, ir-reċessjoni u l-popli huma inkwetati minħabba dan din il-bidla u l-partiti politiċi tradizzjonali għandhom responsabilta li jieħu u jieħdu miżuri effiċenti għatu tweġibiet għal dawn l-sfidi. għalek għanna bżonna nenfasizzaw illi responsabilta tagħna hija kbira ħafna fir-riżoluzzjoni kontra l-kriżi, l-kontribuzzjoni tal-soċjetà ċivili hija waħda importanti kif ukoll id-dialogu fost il-gvernijiet l-istituzzjonijiet Ewropej u l-NGOs hija neċessarja U għalek, mson namlu distinzjoni bejn ir-ruoli ta' dawn eh, l-atturi u il-lajn ta' leġitimità. Fil-fat, bla dubju ta' xejn, il-gvernijiet għandhom il-leġitimità tas suffraċċ universali. U wara l-introduzzjoni tiegħi permettuli li nitkellem fuq problemi iktar fil-fond. Il-krisi migratorja hija l-iktar sfida kbira fl-Ungerija u dan minħabba pożizzjoni ġeografika tal-pajjiż u minħabba il-frontiera tagħha ta' Schengen. U għalhekk iż-żamma tal-żona Schengen fl-frontiera Schengen hija tant importanti imħabba din il-krisi migratori u tinvolvi wkoll ħafna pajjiżi u poġġiet ukoll il-, il il-fatt illi eh, hemm dan il-fluss migratorju eh, liberu huwa u importanti ħafna għalina u għalhekk l-Ungerija wkoll ħadet t-serja ta' ħafna responsabilità u l-obbligo tagħha illi eh, tħares il-frontieri esterni tal-spazju Schengen. pl 2015 l-Ungerija u korreċeret ħafna kritika għal volja issa nistgħu naraw il-politika komuni tal-Unjoni Ewropea qed tifoka fuq il-protezzjoni tal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk aħna gburin illi eh, stajna na nkontribuxu dan il-bidla fl-imħuħ u għalek permettuli illi u koll insemmi sentenza minn Thomas de Masie, Ministru ta' l-Inter, illi meta kiteb li biex niċildu kontra l-immigrazzjoni irregolari u traffiku Eh, tal-migranti l-Unjoni Ewropea għandha bżonn illi eh, tkellem mal-pajjiżi terzi ta' transitu, mal-organizzazzjonijiet pereżempju bħal UNHCR, organizzazzjonijiet internazzjonali wkoll għall-migrazzjoni. U għalhekk illum il-Ministri tal-Intern fl-Unjoni Ewropea qegħdin jitkellmu tassew u jagħtu ħafna importanza kif nistgħu niġiddu kontra l-immigrazzjoni illegali u t-traffikar tal-immigranti. Wieħed mill-isfidi huwa wkoll niċċaraw in-nazzjonijiet billi tkellmu fuq meta nitkellmu fuq il-kriżi migratorja nistgħu nosservaw illi eh, xuħut jipprovaw jikkonfondu l-immigrant ekonomiku mal refuġat jew Sirjan eh, ta' Alep ta' eh, Aleppo ma' ċittadin Marokkin u għalhekk hemm ċerta konfużjoni anki ċertezza fuq il-pajjiżi terzi huma żguri u għalhekk hemm dawk xi stat membri din jgħidu li xi ħud mhumiex kwalifikati bħal pajjiżi siguri eh, jew pereżempju t-Turkija u għalhekk l-Ewropea qed nisaqsu għalhekk għaliex ħafna nies li qed jaslu hawnhekk fi spazju Schengen wara illi qasmu ħafna pajjiżi siguri ma jishtiqux jisottomettu eh, l-talba ta' statut ta' refuġati eh, f'xi eh, pajjiż Ewropew imma l-iktar fil-Ġermanja u għalhekk din hija mistoqsija leġittima il-Gvern Ungerriż vida x-xogħol leġislattiv tiegħu biex jaħares popolazzjoni tiegħu, popolazzjoni tal-Istati membri u jaġġel biex il-proċedura wkoll tkun waħda effiċenti u dan f'konformità mal-leġislazzjoni Ewropea Imma mhux biss il-Gvern Ungeris imma l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet Ewropej kollha illi għandhom l-istess għanijiet. Ħanati eżempju, jina nipparteċipa fil-Konsil ta' Ministri tal-Ġustizzja fil-qafas tal-ima ma kienx hemm laqa waħda mingħajr ma diskutejna kwestjonijiet marbutin ma' terrorizmu u ma' radikalizzazzjoni. Nista' ngħidu l-istess ħaġa wkoll fuq il-laqgħat tal-Ministri tal-Intern fejn il-kwistjonijiet tal-protezzjoni tal-ispazju Schengen u wkoll dejjem jidru fuq l-aġenda. Signuri, permettu li nattiri l-attenzjoni tagħkom fuq forma ta' ksur ta' wieħed mill drittijiet fondamentali illi joħloq ħafna eh, tħassib fost l-istati membri illi siħbu fl-Unjoni Ewropea wara l-2004 hemm bżonn illi ngħidu illi ħafna minn dawn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea reċentement adottaw liġijiet illi ma jħallux il-libertà tal-intrapriżi garantiti mill-artiklu 16 tal-Karta u anki mill-Trattat. Fil-fatt, il-secondment tal-ħaddiema Eh, qed jiġi mxekkel mħabba dawn l ċitazzjoni diskriminatorji mħafna atturi ekonomiċi li rakkontaw id-diffikultajiet tagħhom u għalhekk aħna jdispeċina b'dan l-skiet, skiet kbir l-istituzzjonijiet Ewropej u dejjem dan l-ksur ksur ta' drittijiet fondamentali. U għalhekk hemm bżonn illi ngħidu illi dan is-smieħ se jiffokalizza fuq ir-rwol ta' soċjetà ċivili minħabba l-erba assoċazzjonijiet li ġew għad diskussjoni tagħna aħna dejjem lesti li konna dialogu imma dialogu bżonn joffri l-opportunità biex ikun hemm skambju ta' ideatu mhix biex biex nitkellmu fuq id-dogmas, u lek aħna ħafna importanza għal dialogu bħal dan fil-qafas tal-grupp ta' xogħol għadittijiet tal-bniedem fil-Ministru tal-Ġustizzja u għalek jina nishtiq najt jidispeċini li ċerti minn dawn l-assoċjonijiet presenti qed jastjenu regolarment l-iktar imma il-gvern Ungeri si komplati ħafna importanza għal dan id-dialogu u jekk mhux possibbli f'Budapest eh, nġu hawnhekk f'Brussell. U lek jiena nixtieq ukoll nippreżenta nintroduċi l-kollegi tiegħi eh, li huma kollha esperti fil-migrazzjoni, Susanna Ve, direttriċi ġenerali tal-Uffiċċju tal-Immigrazzjoni Ungeris, u Christian Kesma li huwa segretar tal-Istat inkarigat għall affarijiet eh, Ewropej għal-Ministru tal-Ġustizzja bla tmien Nuti u 16 il-sekonda. Grazie ħafna, President. Uh, Dr. Trudani, and I should have also mentioned uh, that you're accompanied by... Iva, Iva, stajt najt u koll li eh, uh, kontu koll eh, uh, akkompanjat mill sur Kesmar, eh, Ministru tal-Istat għal Kooperazzjoni Ġudizzjarja Internazzjonali u Ewropea, u s-Sinjura Susanna Vedri, Ġenerali tal-Immigrazzjoni eh, tal-Uffiċċju tal-Azil u oħrajn. Grazzi ħafna issa nadilek il-kelma. Grazzi ħafna President, Onorevoli EPs, e grazzi ħafna jt sur Miklos Zanto, direttur ta' ċentra drittijiet fundamentali, na' u kol se niprofa nżom ma' limitu allokat li li permetti li najt kemtejn fuq l-Ungerija u l-ekim sejħa situazzjoni Ungeriza kif ukoll fid-demokrazija u mhux biss relatata ma' l-Ungerija imma id-demokrazija mod ġenerali imma l-ewwel net. Permetuli nagħmilha ċara daqs il-kristall illi minkejja kull tip ta' tasib domestiku internazzjonali demokrazija u drittijiet fondamentali jeżistu u joperaw sof l-Ungerija bisħiħ u biċċar. Element l-iktar importanti ta' demokrazija, l-Kostituzzjoni, eġifiri dritt fundamentali eh, ġrida ċiet adottata fl-2011 skont standards demokratiċi minn parlament elett mod demokratiku u leġittimu kif ukoll trasparenti. Ovvjament, mill-banda l-oħra, huwa minnu illi hemm bosta eh, modelli differenti ta' demokrazija. Billi definizzjoni universali demokrazija fejn istat ta' dritt ma tistax tingħata, il-stati nazzjonijiet ovvjament għandhom eh, standards differenti anki jekk l-emendi ta' kostituzzjoni Ungerisi għalu illi bidlu l-kompetenzi tal-qorti kostituzzjonali fl-Ungerija, hemm demokrazija anki fl-Unjoni Ewropea stess fejn entitajiet bħal dan qatt ma ġew mafqin bħall-Olanda jew l-Iżvezja. Ħenidu l-eżempju ta' natura legali tal-prosekuturi pubbliċi u waqt huma entità legali indipendenti eh, fil-Ungerija, fi Franza, ovvjament demokrazija topera so, l-Offiċċju tal-Prosekutura tiopra taħt is-supervizjoni u direzzjoni tal-Gvern. U anki jekk m'hemmx definizzjoni waħda ġifieri definizzjoni għad demokrazija li totta l istati membri kollha, imma man għanna l-valuri komuni Ewropej, l-zonijiet liberi u d-divizjoni tas setat garantiti f'demokrazija Ewropea bħal muma garantiti fl-Ungerija ukoll. L-elezzjonijiet eh, lokali u ġenerali eh, kull tliet snin, kull ħamsin, organizzati mill eh, seta eżekutiva u il-gvern kollha joperaw indipendentament minn xulxin palma tajt il-liġi fondamentali Ungeriża u dan differenza eh, bil-statut li kellna qabel l-istat Ungeriz se jkun abbażi tal-prinċipju tal divizjoni tas-setat. U fil-qafas eżistenti tal-elezzjonijiet ħilsa u divizjoni tas-setat l-istrutturi differenti ta' mekanizmi differenti u soluzzjonijiet differenti għandhom xaqsma entitajiet u proċeduri differenti tal-istati membri jaqa' taħt il-tradizzjoni ta' identità nazzjonali. Bħalma naraw fit-3.2 tat-trattat fuq l-Unjoni Ewropea, l-Unjoni tirrispetta identitajt nazzjonali tal-Stati membri jagħmlu parti mill-struttura interna tagħhom li tista' tkun politika, kostituzzjonali inklużiva ah, għax waħda wkoll fuq livell reġjonali. U għal daqstant naħseb illi jekk inkunu qegħdin niddiskudu demokrazija fil-verità din nitkellmu fuq perċezzjoni differenti ta' sovranità, imma mhux fuq id-demokrazija. Mhijiex legali jew professjonali bħala dibattitu fuq ġitiet fondamentali u proċeduri relatati, imma l-ideatu ideoloġiji fuq sovranità tal-Istat membri li jistaw forsi eh, ħabna ma' xurxin u l-kompetenzi u koll li jista' jkun hemm bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istat membru. Unek għandna bżonn nenfasizzaw il-Unjoni Ewropea mhuwiex stat m'hemmx stat Ewropew, m'hemmx demos u għalhekk m'hemmx sovranità. Stati membri biss għandhom is-sovranità u kif għandna fliġi liġi fondamentali Ungerija li semmejt l-Ungerija teseċizzja biss xuħut mill-kompetenzi tagħha li jiġu mis-sovranità tagħha visa fil istati membri permess l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u mhux is-sovranità per se. U ovvjament hemm konċetti differenti wkoll li għandhom x'aqsmu ma' natura tas sovranità u kif tiġi interpretata jew ristrutturata. Minn banda waħda hemm il-kunċett ta' tal-Unjoni Ewropea supranazzjonali li tal-argument l-Unjoni Ewropea teżerċizzja iktar kompetenzi u sovranità u dan skapitu tal-istati membri, inkluż per eżempju dritt ta' interpretazzjoni u l-inforzar tal-standards vagi tal-istat ta' dritt, jew ta' drittijiet fondamentali fil-nazzjonijiet stati, u dan il-paradigma huwa bbażi ta' fondamentalizmu jista' jkun anki wieħed politiku u political correctness u wkoll inaqqas l omoġenita u l-istatat tal-Stati membri. Il-kunċett li ħor l argument tal-Unjoni Ewropea fejn l-Unjoni tkun biss strument ma mhux lan fejn l-Istati membri biss huma intitolati illi disponu huma mill-kompetenzi tagħhom bħala parti mis-sovranità tagħhom biex jagħtu qafas legali għall-ambjent li huwa relatat miqrib għall-identità kostituzzjonali bħal pereżempju r-rol tal-Bord ta' kostruzzjoni l-Pubbliku prosekutur pubbliku u l-proċedur li għandhom xaqsmu ma' drittijiet fondamentali. Ovvjament naf il huwa ovvju illi dan huwa biss il-bidu ta' bidliet iktar fondamentali fuq id-demokrazija, it-fissira ta' stat ta' dritt drittijiet tal-bniedem, mod ġenerali ġifiri sofanita u għalhekk huwa ċar illi il-ġdida politika illi dawk illi jixtiqu soluzzjonijiet supranazzjonali għall-umanità u dawk illi ħadnu identità nazzjonali u definizzjoni trittijiet tal-bniedem bħala prioritajiet mhux biss tinħass fl-Ungerija ma fl-Ewropa u fid-dinja tal-punent kif nafuha. U għalhekk naħseb illi ġranet l-ittar interessanti għal futur tagħna huma huma qudiemna. Grazzi ħafna. Now we're going to listen to Grazzi ħafna. Naddu s-surtu ġur Gardox minn Amnesty International jek joġbuk. Grazzi ħafna, għarna s-sartajp il-kulħat, eh, eżis membri tal-parlament, kollegi u onoralija li jgħetam l-lum. Fil-bidu xek konferma li Amnesty International da tħassib serju fu situazzjoni ta' dritt tal-bnidem fl ungarija l-lum. Fl-ħar sena l-organizzazzjoni għajmet ħassib fu il-fat li diversi affarijiet sejrin l-ura marbuta ma' libertajiet u ġittijiet tal-bnidem. Amnesty International tkellmet kontra liġijiet u l kozizjoni adottat reċentement id-dritti fundamentali u l-emendi sussegwenti ħafna minnhom eh, r ġittijiet tal-bnidem għanna invażività tal-liġijiet kardinali illi was li minħabba noqas ta' dibattitu. Hemm tliet affarijiet li xtaqt insemmilkom illum. L-ewwel, messaġġ ta' gravità Esperti tkellmu fuq il-media laws u regressjoni tal-idea ta' familja u il-teddida lejn minoranzi sessuali, ecc. ecc. Dan qed jaffettwa il-ħajja tal-bnedmin. Rajna illi kienem riformi fil-ġudikatura u l-qorti kostituzzjonali kienem kampanji mill-partiti fil-gvern li kienet jitkellmu fuq li jiġu tiġi introdotta l-pena tal-mewt kun verifikazzjoni ta' min jiddefendi d tal-bniedem u affarijiet oħra. Qed issir dejjem iktar diffiċli qed japplika l-ażil fl-Ungerija b'mod sigur u qed jagħmel ħajja miżerja għal dawk illi jnexilom jitlu għanna intimidazzjoni tal-NGOs ordna tem il-Prim Ministru nifsu li għamnila ċara l gvern mux herqan għal diskussjoni kostruttiva ma' soċjetà ċivili u li l-Ungerija tirrispetta drittijiet tal-mitem fl-aħħar snin. Il-gvern u l-partijiet tal-gvern tkellmu bistqarrijiet eh, perikolużi kontra mużulmani, Roma u persuni LGBTI. U dal-parlament u dal-komitat bdew investigazzjoni fuq ħafna punti ta' tħassib u rew interess għal eh, l-Ungerija biex konformi mal-ġiet internazzjonali. Adottajna rizoluzzjoniet u eh, Amnesty International eh, tajt process l-Parlament għal dan u jekk ġab konżom u pressjoni fuq il-Kommissjoni s sata membri biex jirrispettaw l-obbligi tagħhom qed jiġi fl-Ungerija u li gruppi vari qed jiġu mirati ħafna minnhom ġaw marginalizzati livell ta' ħarsin kostituzzjonali tbaxxa u istituzzjonijiet li suppostu ma' indipendenti ħatafhom il-gvern, ċertezza legali tiġa sfidata mill ordni tal-gvern, qed wassal situazzjoni ta' kriżi u verifikazzjoni kontra minimum kontra l-gvern. Il-ġemma li għaddiet il-kellim tal-gvern u fide kawna u qalu li aħna aġenti b'rapporti folots u qed ninċitaw l-immigranti ksu liġu, qed nistenew iktar intimidazzjoni. Tieni messaġġ xtaqt nressa u wieħed urġenza. Waqt qed niddiskutu dal-punt illum, emigranti fuq il-frontiera qed jiġu trattati violentament. Il-ġimgħa li għaddiet rajt evidenza fotografika ta' nies abbużati fuq il-frontiera dan ilu għaddej żmien twil. Il-gvern jgħid li għandu kompassjoni għal dawk li jaħarbu minn djarhom minħabba eh, żbalji tal-gvern tagħhom. Il-gvern qed jgħid li responsabbli morali li l-immigranti tihom pajjiżhom lura li fisser m'hemmx azzjoni immedjata meta l-Ungerija għandha ċans taġġixi favur l-immigranti mhux qed tagħmel dan. Il-gvern qed jiġħad dawn l-allegazzjonijiet u m'għamilx investigazzjoniet imparzjali indipendenti. Minna ħalora tal-frontiera numru ta' immigranti maqbuda fis-Serbja u l-prot l-approċ ċiniku tal-gvern iwassal l-żbatija reali u l-proposta reċenti ħat kompli tigrab l-affarijiet. Eja ma ebbex warsu bajna. L-Ungerija tipruvat taqta qalb migranti immigranti u edha tajt li ma tridx parteċipa f'mekanizmi komuni minn flok rispetta l-obligi l-Ungerija tkompli tiżola ruħa u eh, tfarfar mir responsabiltajiet inkluż il-mekkanizmu tal-relokazzjoni. Fl-istessin, il-gvern qed jgħid li rifuġġati immigranti ma' kriminali u jeddu s-sikurtà tal-Ungerija. Qed komplu dawn din ir-rabta b'immigranti u terrorizmu. Il-gvern ħela flus fuq billboards u referendum sabiex ikompli ma jfax responsabiltajiet il-klima t-kompli. takkas l-immigranti twassal sabiex ikun hemm iktar austerità fis-soċjetà Ungeriża. Din hija ħaġa li tinkwetana ħafna. Il-ġid, diversi pajjiżi inkluż Ungerija, għandhom definizzjoni vaga ħafna ta' ta' terrorizmu. Aħna publikajna rapporti xarliħor u pal organizzazzjoni aħna mħazba fu situazzjoni fl-Ungerija dawk li m'għandhomx ma terrorizmu huma vulnerabbli li jiġu akkusati platta terrorizmu. Dan li ġara l-Ahmed Age, persuna Sirjana, ġiet akkużata f'Novembru 2016 l-intbata xar snin ħabs l-fatt. L-istorja ta' Ahmed kixfet situazzjoni tal wax fil-pajjiż u kien parti minn grupp ta' migranti li spiċċaw eh, fuq il-frontiera bejn Serbia u l-Ungerija fl 16 settembru l-għada li l-Ungerija għalqet il-frontiera taħta nofsinhar. Skont Ortif Sagent, 30 ta' novembru, Ahmed wetta għatta terrorizmu billi uża megafon sabiex jitlob il-polizija titkellem għal immigranti fuq il-frontiera u billi wada tliet affarijiet lehom il-qorti għalet kien tentattiv sabiex jisforza l-polizija iħallu l-immigranti għaddu. Ahmed huwa persuna tal-familja li ħarab mis sirja u li kienet ifittex u l-familja tiegħu refuġġat rifuġu fl-Ewropa. Persuni oħrajn ukoll ġew akkużati minħabba li għalaw il-ġlied f'qod minnhom tbatu l-ħabsa tliet snin. Jiena kont insegwi il-proċess tiegħu u naqat ma' soċjetà ċivili u l-familji tiegħu sabiex noħolqu pressjoni u jinħeles u jkun jista' jina għazma l-familja tijaw fċipru. Ahmed mux terrorista, kien fi żmien ħażin, eh, eh, f'posta ħażin fi żħin il ħazin imma u eżempju ta' kif ħafna nies bla raġuni qed jiġu timbrati para terroristi. Il-gvern qalet kellu rabtiet ma' organizzazzjonijiet estremisti u dawn l-allegazzjonijiet qatt ma ġew provati fil-qorti fejn il-qorti prev dependiet fuq eh, xi mill-pulizija biss dan huwa użu ħażin ħafna ta' dispożizzjonijiet fil-kodiċ kriminali tal-Ungerija. L-użu ta' megafonu li twadda b'ġebel mhux qatt ta' terrorizmu. Issa qed nistennew li Ahmed Ejġi għaddim il-proċess tampel unkomplu nsejħu sabiex l-akkużi kontriħ jitwaqgħu. Il-Parlament għandu jsegwu il tiegħu mill miqrib u għandna nibqgħu aġġornati. Il-Parlament u l-Komissjoni għandhom jinvestigaw anka skont artiklu 47 tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem minħabba li tinkissru drittijiet tal-bniedem hawnhekk. Mhumiex biss l-immigranti u però li qed jiġu perseguitati anke ċittadini Ungeriżi l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea sna li dit qalet il-pajjiż qed jikser il-dritt tal-ħajja privata minkejja ġudizzju li ġibqat hemm. Il-gvern qed jgħid li l-risku ta' sikurtà qed jiżdied u għandha tingħata aktar seta' l-eżekuttiv sabiex ikkontrolla titit dawn. Dan eh, joħloq perikli kbar u qed joħloq stat emerġenza ġdid eh, kif ġara f'Ġunju ta' sena għadiet eh, gvern issa għandu seta la kontrol fl-15 jum ta' periodi bħal dawn jista' jissospendi liġijiet u jgħaddi liċi oħrajn jista' jitfa' l-armata fil-triq jirrestringi moviment ħieles waqqaf assembleji fuq eh, postijiet pubbliċi dejjem bl-iskuża tal-terrorizmu ta' il-liġi nazzjonali. Meta jiġi ġepaldin kun nifaċaw xenarju fejn il-gvern jazel miżur eċezzjonali u ma jaħloqx eh, u joħloq situazzjoni ta' emerġenza. L-immigranti huma impinġija pala teddita kontinwa għal daqstant il-gvern issa għandu skuża biex ikkompli jġil te dawk li ma kontriħ. Sinjuri, it-telet messaċ l-kom, għadik ta' dmir komunitana. Għetni nitolbu mill-parlament il-lum u li nkomplu nżommu l-kommissjoni responsabli u nieħdu azzjonijiet pal zjarat fl-Ungerija. L-Ungerija tibqa' fuq dimnet fuq l-agenda li xan bżon ta' azzjoni li nitfu nar mux bizzejiet u ma jħarix il-valuri li huma il-pedament Ewropea. Aħna nasbu li s-situazzjoni fl-Ungerija titlob illi niskattaw artiklu 7 għaliex hemm ksur ta' valuri komuni. Fid-dawl ta' eh, żviluppi reċenti qed naraw eh, periklu kbir u hawnhekk il-Parlament mhux biss għandu possibilità imma joħla pressjoni kif inhu fid-dmir Grazzi. Thank you. Our next speaker is Stefania Kapronsai, Executive Director of the Hungarian Civil Liberties Union. And you have the floor. Naddu sal-kelma, Signora Kapronsai. President, eh, membri, ministru, grazzi tal-opportunità li tajtuni, nitkelma unik dan ismiħ. Nexxat nifoka fuq il-situazzjoni fuq libertà tal-kelma u informazzjoni fl-Ungerija il-Karta ta' Dritt Fundamentali tnaqqax il-dritt tal-espressjoni u informazzjoni fil-Liġi Ewropea u tajt li l-libertà u pluralizmu tal-medja ħajkun rispettat. net nixtieq nitkellem dwar l-libertà tal-medja fl-Ungerija. Hemm żewġ xejriet li nistgħu nidentifikaw li huma l-libertà pluralizmu tal iż-żewġ affarijiet huma l-manipolazzjoni tal-distribuzzjoni ta' dħul u kif tiġi manipulata l-medja. Qed nitkellmu fuq imprizi u mhux eh, mezz individwali u dan eh, jinterferixxi ma' provvista tal-kontenut ġenerali dan hu karatterizzat minn ċensura minn ħafna bħal media think tank Mirtek Fuq l-istruttural tas suq tal-medja l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u Kooperazzjoni fl-Ewropa nnotat fil-2014 wara l-elezzjoni ġenerali li ftit mezzi ta' xandir nisun isom indipendenti minn dak iż-żmien il-konċentrazzjoni ta' media outlets minn negozji mal-partit fil-gvern żdiedu. L-ikbar attenzjoni internazzjonali segwa il-każ ta' Butchergi fl-2016 u fl-2015 kenna stazzjon ta' televizjoni li nxtara minn persuna li għandu pozizjoni fil-gvern. Fl-2016 u koll eh, gazzetta nxtrat minn negozjanti li għandhom rabtit meqrif ma' gvern. Fl-2016 gazzetta oħra nalqet u eh, ġew sospiż il-kontratti tal-ħaddim u l arkajv l-arkivi online tneħew. Dan u kien kontra liġi, ma dan kollu il-gazzetta kienet inqalqet sa dak il-ħin l-iskuża kienet li kien hemm problemi ekonomiċi, però kien hemm rapporti illi kien hemm intil mill-gvern hawn ukoll. Gazzetti oħrajn ukoll inxtraw minn persuni b'kondizzjonijiet politiċi. U fuq it tini xejra l-Assemblea Permanente tal konsil tal-Ewropa ħareġ brakmandazzjoni illi qal illi s-sidi nataw mod ġust lill-medja skont Mirtek nistgħu naraw distribuzzjoni izbilanċata favur gvernijiet, media li favur il-gvern, dawn it-tendenzi ma kopjati ma limitazzjonijiet fuq rapportar minn ġurnalisti, per eżempju, diversi ġurnalisti ġew miċħuda li jitlu f'kampijiet ta' refugġati fullati waqt il-kriżi tal-immigrazzjoni fl-2015. Diversi ġurnalisti u anka outlets ħaġew projbiti mill-Parlament mill-Speaker u raġuniet li nataw kienu li kien hemm min prova jirrekordja sessjoniet. Uħud minn dawn il projbizjoniet neħew minn dak iż-żmien eh, law. It-tieni tema titratta l-ċittadini eh, u kemm motivi fl-Ungerija u li jiġu fiskla meta jiprofaw jiksbu informazzjoni. U eh, l-kritika qed jiġu li jiġu finċija fil-qorti u ħafna drabi jgħidu li qed jilma la famaw l-għanu li l-kritika tiġi msekta. L-maġġoranza tan-nies li l maġġoranza tan-nies qed jiġu imxekla minn li jikritikaw il-gvern minħabba li jistaw jispiċċaw l-qorti. Mala fama għada ħaġa kriminali fl-Ungerija u hija ħaġa li jiġi akkużati biha diversi ġurnalisti u organizzazzjonijiet. L-emenda tal-Freedom of Information Act tal-2015 għamel aċċess aktar diffiċli għad-data pubblika. Il-liġa mela possibbli għal persuni differenti illi jiksbu informazzjoni ma jħidux l-informazzjoni mħabba deċizjoni li għazma d-ditt. Jista' jieġi mitlub eh, pagament mużbis għal eh, il-proċessari manka publikar. l meta ma diġ possibilita. Fl-2016 s sessjoni fuq di libertà u wessajnija meta t-neħħa obligot ta' pubblikazzjoni fuq data pubblika minn kompaniji privati. L-anka l-spazju għal ġinġewż indipendenti ħagġa rridu nindirizzaw. Zjara fil-bidu tal-2016 minn diversi eh, organizzazzjoni internazzjonali eh, waslet għal rapport li siġi publikat it-tletim li ġejjin, trattanka il-situazzjoni ta' min jiġi fl ungerija Indikazzjonijiet juru li hemm regolamentazzjoni żejta u l-istigmentazzjoni bdiet fl-2013. Ħadnija fuq livelli mis fl-aħħar 2016 minn membru tal-Parlament fl-Arnimat, viċe-president tal-Fides u l-Komitat tas-Sigurta fil-Parlament li f'intervista qal li talab il-Komitat tas-Sigurta Nazzjonali u Servizzi Sigurta Nazzjonali li jinvestigaw l-Soros L-MP għal identifika 22 organizzazzjoni bħal din u għal dawn l-organizzazzjonijiet kisru bil-miftuħ li ġum Ungeriża Ewropea. Ma sar l-ebda rapport pubbliku u l-leġizlazzjoni Ungeriża nstabel ta' jismur kontra l-Konvenzjoni tal-Konsil eh, tal-Ewropa fuq dritti tal-Nedmin fil-kas sabu viċi kontra l-Ungerija, għal li d ta' dawn l-individwi qed jiġu miksura jekk l-interċezzjoni ma jkunx akkompanjat minn kontro mekkaniżmu li huma indipendenti mill-gvern u mill-dadritti u jħet jiġbor informazzjoni. Inata importanza lil dik dekwistjoni ta' stigmatizzazzjoni meta l-aġenda legislativa tal-Parlament tal-2017 ċes qed qudiem il-Parlament. Dan jinkludi l-emenda tal-Organizzazzjoni Ċivili u l-ambitu u l-is skop ta' dawk li jiddikiraw lassi. Issi referenza program kontra korruzzjoni u rizoluzzjoni governattiva mill-2015 li għalet jessa biex nizguraw operazzjoni trasparenti tal-NGOs, il-regolamentazzjoni fuq NGOs u l-possibilità li nwessaw l-ambitu ta' dawk li jitikraw lassi ta' għom li tikun eżaminat. Il-konsultazzjoni interna ħasar tibda għada fuq din il-proposta u għada ta' referenza għad-deklarazzjoni tal-assis issa ma sarriċ pubblika l-ebda proposta leġislattiva. Però diversi uffiċjali ta' gvern il-ħin kollu qed jaraw kif jaħonqu trasparenza tal-NGOs. Fejn l-istqarijiet ġejjin minn uffiċjali għolja fil-gvern, dan jinkludi anke mill-Prim Ministru nnifsu, li indirizza kwistjoni fil-State of the Nation. Istqarit għabna rabi inkludu tlet tipi ta' allegazzjonijiet. Finanzi minn barra, attività politika minnajr eh, elezzjoni u naqqas trasparenza fuq donaturi. Dan minn kaj l-fat, il-rapportar finanzjarju huwa disponibli u jinkludi dak kollu illi eh, għat eh, għamilna. Ovvjament, kizza l-migrazzjoni dejjem tintuża bħala skuża Dan jitlob ukoll iktar trasparenza l-NGOs u dawn il-proposti huma marbuta ma' retorika li qiegħda hemm sabiex tistigmatizza jew neħħi darba dejjem dawn l-organizzazzjonijiet. Fil-bidu ta' jannar, il-Viċi President tal-Partit fil-Gvern qal li dawn l-organizzazzjonijiet b'rabtiet ma' Soros ser jitkeċċew mill-pajjiż. Ir-retorika u tattika hija familjari anke f'Iżrael u Russja il nus maquda u koll għed t-sprimi tħassib fuq kif diversi nisa qed jiġu stigmatizzati u użaw u rew tassib għal-mod kif qed jitkellmu membri tal-gvern, kif qed jintimidaw is-soċ terfili kamen intimitazzjoni. Eh, tmur kontra valuri Ewropej. Libertà tal-espressjoni hija biss waħda mill-fatturi l-oħrajn u xaqsmu l-element ta' finanzi minn barra fil-proposta. Il-finanzi minn barra l-pajis jitratta l-libertà tal kapital li minn frontiera għata mill-ġittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Ġi rapportat il-ġemma li għaddejt mill-medja l-grupp parlamentari, laqa ta' grupp parlamentari tal-Fides, il-partit fil-gvern, u l-NGO appoġġat mill-Open Society Foundations u l-Unjoni tal-Libertà Ċivili fl-Ungerija huma ma' fil-mira tal bill ġdida tal-finanzament minn barra il-pajis. Jider il-reġistru l-ġdid se jitlob illi NGOs li eh, l-finanzament tagħhom jaqbis ċertu li mitu dal-finanzament jinqata'. Speaker. Grazie ħafna l-aħħar kellima Marta Pardavi li hija il-co-chair tal-Kumitat ta' Helsinki. Thank you, Chair. Grazie ħafna. Chair, membri tal-Parlament Ewropew, Ministru huwa unura li hija li nitkellem hawnhekk qudiemkom illum jiena l chair tal-dan il-Kumitat ta' Helsinki li huwa bażat fl-Ungerija aħna nifokaw fuq il- ġustizja kriminali, stat ta' dritt, drittijiet ta' rifugġati li huwa jaqa taħt l-ambitu ta' dan il-kumitat hawnhekk. Jiena ħan inaqat mal-kollegi tiegħi nixtieq nitkellem dwar tħassib l-aktar importanti fl-Ungerija palissa l-protezzjoni ta' rifugjati. L-istati għandhom l-obbligu anka id-dritt li ħarsu l-frontieri tagħhom imma għandhom ukoll l-obbligu li ħarsu drittijiet tal-persuni mod partikolari f'dan il-kuntest l-istati għandhom anka jirrispettaw id-dritt tal-persuna tfittex l-azil. Il-proċeduri tal-azil jkunu effettivi u ġusti. Matul l-aħħar tliet snin aħna rajna fl-Unjoni Ewropea problemi kbar biex insibu bilanċ bejn il-kontroll tal-frontieri u id-drittijiet tal-persuna tal-min l-azil dan mhux bilanċ faċli, però f'dak li għandu x'jaqsam mal-migrazzjoni u l-Ungerija il, dan il-bilanċ u l-isforza jisiru biex jisibu eh, bilanċ tajjeb u anka rispett lejn il-liġijiet fis-sajf tal-2015 dawn ġew abbandonati. Mill-lawwissu tal-2015 il-gvern tagħna ħa miżuri drastiċi kbar, legali u fiżiċi, illi kienu totalment kontra il rispett lejn dawn id-drittijiet ta' min ifittex l-azil. Dan il-blan illi u servi ta' deterrent għal min kellu bżonn l-azil milli jakwista l-azil fl-Ungerija. Kien hemm miżuri prinċipalment eh, pal per eżempju li tiġi meċħuda kompletament talba li wieħed jitlob l-azil kikun daħal l-Ungerija minn ċertu pajjiżi pa' Serbja peress illi imma ndaħlu minn um, pajis li huwa konsidrat pajis terz imma sigur il-talba ġiet miċħuda minn uffiħ. Ma sarriċ investigazzjoni dwar jekk per eżempju persuna mill-Iraq u oħrajn kellhom ħallu il-pajis u għalfejn. Konsekwenza ta' jekk kellek nies ġenwini li kienu għed eh, fil-bżonn li jfittxu l-azil li ma natawx lajnuna. Intuża ċertu materjal sabiex timbena ehm, bħal ħajt tal-ħadit. Sabiex dawn ma jkunux jistgħu jidħlu eh, it tpoġġi ħajt fiżiku ħafna mill-kampijiet t-nejn mod partikolari jenal u issa il-gvern Ungeris qed ipoġġi enfazi fuq um, tenet ġviri alloġġi temporani li mhumiex adegwati minħabba l-kesħa lejn in-naħa tisfel tal-pajjiż infetħu wkoll xi ehm, żoni fejn wieħed ikun jista' japplika l-ażil b'mod legali dan huwa bħal proċedura ta' tħul fil-pajjiż imma l-uffiċċju tal-migrazzjoni daħal biss 25% persuna fil-ġimgħa biex japplikaw għall-azil fl-Ungerija. Ġifieri għandek ħafna li mhux qed jingħataw l-aċċess. Fl-2016 il-gvern iddeċida li jikkonsidra miżuri oħrajn biex ikomplu jiservu ta' deterrent għal min jixtieq jidħol fil-pajjiż u b'konsegwenza tek kellek ħafna refuġġati li ma setgħux jakkwistaw il-protezzjoni il-polizija trid tieħu lura lejn naħa tisfel tal-frontiera dawk il-persuni li jkunu instabu sa 8 km il ġewwa mill-frontiera u b'konsegwenza tek dan għandek hawnhekk pushback legali lejn is-Serbja dawn il-migranti u r-refuġati ma jistgħux għalhekk ehm, jissodisfaw id-dir taħħom għall-azil dan qed ipoġġi nies f'sitwazzjoni diffiċli ħafna il-situazzjoni fis serbja hija waħda diffiċli ħafna għandek eh, kważi miljun persuna fis serbja li tifittxu l-alloġġ u il-protezzjoni. Tatax il-elf persuna ma tħallewx jidħlu fl-Ungerija ftit żmien ilu dan huwa bħal pushback illegalizzat u ma jingħatawx laqas deċiżjoni dwar ir-ritorn. M'hemmx proċeduri legali u laqas ta' um, korrettezza. Jista' jkollok anke problemi ta' sigurtà għandek ħafna eluf illi qed jidħlu minnaj ma jgħatu jagħtu d-dejta tagħhom dawn il-miżuri huma perikolużi ħafna u kontra wkoll il-liġijiet nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea il-Komissjoni Ewropea fetħet il-proċeduri kontra l-Ungerija, għandek il-proċeduri għaddejjin, palissa proċedimenti għaddejjin, nasab li għandhom jaċlu iktar mill-2016, NGOs u l-orti komplew jirċivu rapporti fuq dawn l-abusi sistematiċi u anka trattament ħażin ħafna li qed jagħmlu dawn il-pulizija u oħrajn nisim daħlin fis-sigurtà L-Aġenzija tal-ġnus maquda tal-refugġati u koll esprimiet tħassib serju ħafna minħabba dan l-abbus u anka Frontex edin jamlu l-monitoraċ ta' situazzjoni pero minkajja dan l-autoritajiet ungerizi minnaħa taħħom huma ma wrewx irrida illi jamlu investigazzjoni fil-font għal dak li huwa dan l-abbuż fuq il-frontiera. Dawn il-press li semmejt f'dawn il-pajjiżi tal-vant u ċentrali, issa huma xi ħaġa pjuttost eh, komuni U hemm rapport tagħna wkoll li jidħol fil-dettall anka bots tiġi propost mill-Parlament Ungeriż dan se jiġi adottat fis-sessjoni tar rebbija dan jippermetti kieku l-awtoritajiet biex jarrestaw kull persuna li tidħol f'żona ta' transitu fil-frontiera u li dawn il-persuni kollom jirritornaw lura ma jkollom statut legali fil-pajjiż għalhekk ikollhom imorru lura Serbja huma fejn huma fil-Ungerija. U daħlu minn fejn daħlu fil-pajjiż. Dawn id dispozizjonijiet japplikaw skont l-istat ta' krizi li għanna palissa fil-Lungerija mill-2015 il għawna għanna dal-istat ta' krizi u dan se jkompli sa' settembru ta' din is-sena dal-istat ta' krizi. U anka jaf jiġi ddikjarat anka l qoddim jekk tgħaddi din il-liġi tippermetti li l-awtoritajiet li jarrestaw adulti li jfittxu l-azil fit territorju anka familji li għandhom tfal magħhom u anka tfal illi qed ifittxu l-azil mhux akkumpanjati li għadhom aktar minn 14 il-sena se jiġu arrestati f'dawn iż-żoni ta' tranzitu mingħajr ma japplikaw is-salvagwardji taħt il-liġi li tikkonċerna drittijiet tal-bniedem f'dawn il-każijiet. Apparti minn hekk, il-liġi tippermetti anka lill awtoritajiet biex jirritornaw lil dawn il-persuni f'dawk il-pajjiżi minn fejn huma jkunu daħlu um, is-Serbja mod partikolari. Aparti minn hekk huma f'dawn iż-żoni ta' transitu fejn qed jista' jitlob li jingħata protezzjoni, il-persuna titlob li tingħata protezzjoni, imma jekk jirnexxilha tisħol f'dik iż-żona ta' transit huwa diffiċli ħafna l-wieħed jara minn qabel kemm se jkollok nies illi se jkunu jistgħu japprofittaw minn din il-ħaġa. Dawn iż-żodi ta' transitu kif qal anka l-gvern se jkun hemm hemmhekk alloġġi fejn jistgħu joqogħdu 200-300 persuna minn faċilitajiet ta' reception u huma dawn se jiġu trasferiti wkoll għal għal ċentri ta' detenzjoni. Dan anka jippermetti li kollok detenzjoni ta' persuni huma fejn huma fil-Flungerija. Illi ċaħda ta' libertà tista' tkun biss miżura ta' eċċezzjoni skont dak li għandek fil-liġi internazzjonali. Din id-detenzjoni tapplika l kulħadd anka għal persuni taħt l-età, persuni li għadhom aktar minn 14 sena. Definizzjoni li inti tiċħet il-libertà ta' daw il-persuni hija kontra il-liġi internazzjonali u mhux eh, fl-interess ta' dawn it-tfal. Aħna naħsbu illi l-effetti ta' dawn ta' din il-liġi sejr tfisser illi il- regolament ta' Dublin mus se jiġi rispetta dan se iwassal anka biex ma jkollokx solidarjetà bejn l-istati membri. Għalhekk aħna flimkien ma' Human Rights Watch aħna tlabna l-Kummissarju Avramopoulos biex jara ftit xem f'dan l-abbozz ta' din il-liġi u li jieħu azzjoni kemm jista' jkun malaj biex l-Ungerija tkun konformi ma' dawn in-normi u standards ta' protezzjoni ta' drittijiet tal-refugġati. Grazzi ħafna kollegi, minħabba l-importanza ta' dan ismiħina nixtieq nassigura li kulħadd li talab li jitkellem ikollu l-opportunità il-membri tal-Kumitat li bejjina u l priorità skont ir-regoli ta' proċedura tagħna jekk intom tixtiequ titkellmu tkellmu biss għal minuta u nofs. Qed ngħid dan il għaliex jiena jkolli nagħti 30 minuta għal feedback u anka l-intervent mill soċjetà ċivili. Nitlob il-koordinaturi wkoll, anzi gruppi politiċi biex jintervjenu. Għanna madwar 15-16 il-talba tal-kelma min jitħol issa ma min jitħol issa fis mandux m'għandux il- il ċans li jitkellem. Signora Verġi, tlabt li titkellem Iva jew le? Iva e, edha fuq l-lista mela nibdew bli VP. Soler u Naġer. Tista' tindika issa tixtieq titkellem. Le mhux inti Naġer, il-persuna warajk mux, inti mux mill-liba, uġver, tixtieq titkellem. Iva, Mela, inti, inti l-ħar wieħed illi indikajt, naġe, jekk jogħġbok inti l ewwel wieħed. Koordinatur inti, viċe koordinatur, grazzi ħafna. Għed titkellem għal gwe. Grazzi ħafna. Mela, dwar dawn il-miżuri li ħal gvern l-Ungerriż minħabba illi għandek preżenza kbir ħafna ta' priġunieri u anka il-miżuri li ħal il-Gvern Ungeriz biex jassigura illi l iskorbor tal-ġustizzja meta dan jiġi mkejjel mill-Kummissjoni jirrifletti r-realtà kif inhi fuq il-post u inti tista' wkoll tajden ftit dwar dawn is-setat ehm, tal-orti li bħala ex imħallef forsi tista' tgħidilna nafti iktar minn dak li naraw fuq ix-xandi. Grazzi ħafna tal kont anke konċiża għall-SND. Signora Sipa, grazzi ħafna ċer. L-ewwel net Jina għamilt xi riċerka meta kienu qegħdin jitkellmu dawn il-kellima u anke xina kont interessata ħafna li nisma' lil Santo dak li qalu dwar il-demokrazija u l-istat ta' dritt. Kont qed niċċekkja ftit li ċentru tal dan il-ċentru tal-drittijiet ġi stabilit riċenti ħafna fl-2015 qed nara l-isem tiegħek u ta' persuna oħra u l-artikli għandek fuq din il-paġna dawn ġew iffirmati miċ-ċentru tal-drittijiet fundamentali dan ma tantx huwa trasparenti, għalhekk inti tista' tgħid li kemm hemm nies staff jaħdmu f'dan iċ-ċentru ta' drittijiet fundamentali, kemm hemm min jgħat jikteb dawn l-artikli, kemm hemm min jaħdem magħkom. U kont ukoll sorpriża illi e, eh, Traxani tkellem dwar il-gvernijiet li ġew eletti eh, ħadd qatt ma qal xejn differenti minn dan, għalfejn għandek bżon taj dan mela. Ma mela, jekk inti tiġi għalet ixin il-maġġoranza inti mbagħad trid tirrispetta dikjerazzjonijiet politiċi differenti, il-gruppi politiċi differenti u anka l-pożizzjonijiet differenti tal-NGOs u anka ta' ċittadini stess. U f'demokrazija trid tassigura illi dawn il-pożizzjonijiet kollha differenti u l-argumenti kollha differenti jistgħu jinstemaw għalhekk il-ħelsin tax-xandir, tal-espressjoni u tal-kelma huma importanti, huma importanti ħafna iktar f'demokrazija li x-xandir ikollha ikollu il- iċ-ċans li jikritika dwar il-proċedura tal-azil l-aħħar punt inti qatt li għaw ħafna persuni tifittxu l-azil jixtiequ jiġu fiċ-ċentru tal-Unjoni Ewropea minflok jmorru pajjiż ieħor terz sigur. Imma qed tirrealizza li ħafna li mhux qed jidħlu fl-Unjoni Ewropea tridu tħarsu l-frontier esterni ħaġa tajba, ma fl-istess waqt intom ma tridux li dawn in-nies persuni tifittxu l-azil qed jitolbu l-għajnuna li mhux qed ħalluhom jidħlu u tatuhom il-ken. Dan u kontra l-Konvenzjoni ta' Ġinevra. Il-messaġġ li qed tibatu intom u tistgħu tmorru fejn tridu ma hawnhekk tiġux fl-Unjoni Ewropea tiġux jew tal-inqas tiġux fl-Ungerija illi hi kontra l-Konvenzjoni ta' Ġinevra din u l-aħħar punt żewġ minuti għandek biss. Jiena dwar din il-liġi li inti tibat il-ħabs dawn in-nisa tfiċu l-għazin li li din ma titħolx fisse. Grazzi ħafna, taqbżux ġiġ minuti ġda mux ġust għal ħatiħor. Għal-ICR, ġurek eh, jek joġbog? Grazzi ħafna. Jina nitama li ninstama tajab? Grazzi. Kont sorpriz b'dak li għar sur Gardos inti semmejt ħafna proċeduri amministrativi. U semmejt mod partikolari anka perċezzjonijiet, opinjonijiet u dikjarazzjonijiet aktar minn hekk. Meta inti tikkonsidra l-opinjonijiet tan nies hemm barra, anka jekk din l-opinjoni i kontra dak li aħna nemnu, xorta waħda dawk l-opinjonijiet wieħed irid iħarrishom. Għandi xi mistoqsijiet konkreti li nixtieq nagħmel mod partikolari rappreżentant tal-Amnesty International il-komunizmu fl-Ungerija u pajjiżi oħrajn. Inti taqbel illi dan kien sistema ta' oppressjoni, sistema ta' diskriminazzjoni soċjali illi weġġet ħafna gruppi differenti ta' soċjetà illi ġew ikkonsidrati bħala eh, nies li qed jaħdmu kontra l-gvern. Apparti minn dan, min ħadem ma' min kien fil-seta fil-periodu komunist Wara il-komuniżmu, wara li dan waqa' u eventualment ġiet introdotta demokrazija, dawn iċ-ċirkli xorta baqgħu jiżaw l-influenza tagħhom u l-flus u l-poter biex jibblokkjaw l-emanċipazzjoni soċjali ta' dawn il-gruppi illi taħt il-komuniżmu kienu batew ħafna. Ħana d-dija l-punt ieħor taqbel inti illi kull gvern li jixtieq iħares il-maġġoranza irrid ukoll iħares dawk il-gruppi soċjali illi qabel batew ħafna minn diskriminazzjoni. U mistoqsi joħraġ nasab li ma fimtekx tajjeb minn ixċert dwar l-abort Inti taħseb illi dan huwa dritt? Mikrofonu kellima. Qed nitkellem dwar il-ħin mhux il-kontenut. Kulħadd se jagħmel dikjerazzjoni ta' żewġ minuti u nofs mux se nisimaw issa minnant il-kellima, ma nistawx naqbżu l-ħames minuti u għanna il-votazzjoni. Nitlobkom biex ti kooperaw. ħajkolli mbaxxi il-ħin jiddispjaċini. Ma nistawx naqbżu il-minuta u nofs. Għal-gwe, spinelli, jek joġbok. Grazie, President. It's a bit before go and I... Jina kont ftit qabel, xtaqt najt. Għanna koordinatur ġdid, Natalie Grishbeck, so nitolbok illi taddila il-mikrofonu meta jasal il-ċans. Sar zbal. Illa ma' ħafna tensjoni fil-kamra. Skużani, Barbara. Natalie, proset tal inti il-koordinatriċi l-ġdida ta' għalde. Grazzi ħafna. Skużani, nitolbok taħfil, grazzi ħafna. <laughs> Mod eh, sorprendenti kif tibdaw nek ix-xogħol ta' koordinatriċi. Smajt ħafna mistoqsijiet, jien għandi ħafna mistoqsijiet imma ħafna li tkellmu dwar il-kontenut l-aktar importanti. Din id-direttiva l-ġdida ta' Strasburgu li adottajna ġemajju dwar il-ġilda kontra terrorizmu biex narmonizzaw il-qafas legali, kriminali fil-livell Ewropew. Importanti dan l-istati membri kolla fil-ġdida tagħhom kontra il-terrorizmu wanka wara dak li qal il rappreżentant ta' Amnesty International f'dak li għandu x'jaqsam mal-każ ehm, Ahmed dan is-semma kien hemm inħaseb li hu terrorista xu tkellem b'mod kritiku ħafna, nixtieq inkun naf jiena l-awtoritajiet Ungeriżi xi jgħidu dwar il-kompatibilità ta' dispożizzjonijiet adottati maġġoranza kbira fis-sessjoni tagħna f'dak li għandu x'jaqsam mal eżiġenzi ta' direttiva f'dik li għandu x'jaqsam d definizzjoni u tal-garanzija ta' drittijiet fundamentali. Eh, ma jistax ikollok kollox f'daqqa, eh, ma tistax inti tajt li inti parti mill-Unjoni Ewropea ma mbagħad tiddeċidi li tagħmel kollox kontra. Grazie ħafna. Thank you very much and once again congratulations and my apologies for Grazie ħafna u miġdieti dispeċin tal-iżball li għamilt. Issa, Signora Spinelli, fisem il-gwe. Iva, Nsaqsik, President, illi taddi il-kelma l-Sinjura Verġa għaxija il xada un bat nitkellem iktar tard li kieku hemm ċans. Grazzi ħafna, President, skużana. U skużani illi wasalt tard. Nixtieq ninsisti l-iktar fuq il-kwestjoni tal-mod kif l-immigranti huma trattati fl-Ungerija. fl ungerija u nressa il-kwistjoni tal-lek msejaħ proċess tal-dax u għalek jina nishtiq li morru l-ura situazzjoni ġenerali u nfakkar illi l-iktar dawn il-persuni f'dan il-proċess huma l-iktar Sirjani, tnejn minnhom huma ma ġuventu li għandhom disabilità u r-reazzjoni tal tal-autoritet Ungerisa hija partikolarment drammatika. Jiena nixtieq eh, nitkellem fuq iż-żewġ Ahmed ħaxuħa li ġewwa kundannati u il-kundanna l-iktar kienet minħabba li kellhom il-loudspeakers. Din dan huwa mod kif wieħed jista' jiġi akkużat b'terrorizmu, però mod eh, sorprendenti u għalhekk il-gvern Ungeris jispjega l-fatti u qal illi Ahmed għax kellu diskriminazzjoni kontriħ, eh, kondannata terrorizmu għax kien u huwa musulman u tina xi ħaġa li ma nistgħux naċċettawha għandna bżonn niddefendu drittijiet tar-reliġjon imma hawnhekk midera mhux qed jitrattaw kulħadd l-istess u lek nixtieq li l-Gvern Ungeriż jispjega għaliex fil-qafas ta' dan il-proċess ma ridux l-iktar, ma leħqux il-appoċ tal-UNHCR għal dawn is-Sirjani u nixtieq illi dawk illi jiġu minn kull parti ta' l-Ungerija, speċjalment minn Serbia, kolom l-istress trattament. U mhuwiex il-każ jekk naraw iċ-ċifri tal-immigranti li għedin jaslu fuq it-territorju tal-Ungerija. Grazzi. Grazzi issa, Signora Sargentini, għal-grupp tal-ħodor. Sorry, Chair. Iva, skużani, President. Iva, grazzi. President, il-mistoqsija tiegħi għal Ministru tal-Ġustizzja tal-Ungerija. Signor, jiena naf li intki għandkom pakket ta' mendi għal ħames atti differenti fuq ġestjoni tal-frontier l-immigranti u d-dibattitu se jkun xi seba ta' Marzu jew forsi iktar kmieni minn hekk. U f'dan id-dibattitu qed nifhem illi hemm din il-proċedura talba ta' l-azil, proċedura fuq il-frontiera diġà teżisti. Qed nifhem so, illi l-proċedura normali ta' azil għat mus jiġri fl-Ungerija u kollox se jkun bħala proċedura fuq il frontira nixtieq nifhem aħjar u nixtieq nifhem ukoll kif qed basal il-futur ta' dawn l-emendi għax jiksru e, l-aki Ewropew. Inti diġà għat illi tistenna differenzi ta' diħat mal-Kummissjoni Ewropea, imma meta taraw dawn l-affarijiet tista' tgħidilna għaliex għal raġuni għal din il ċida partikolari. Umbad, qabel ma nagħlaq, President, l-ispazju ta' soċjetà ċivili f demokrazija huwa kruċali. Diġà l-NGOs kellhom jirreġistraw mill-ġdid u nixtieq nifem jekk hemm x'pjanijiet oħra biex trasnu l-spazju, ċeknu l-spazju għas soċjetà ċivili. Grazzi ħafna, Signora Gawja Kjoġbog. Grazzi, President. President, jien għandi ħafna mistoqsijiet. U dawk li jixtiequ jistgħu isegwu d-dibattitu tagħna live. U jafu daw in-nies qed jismawna illi hemm ħafna affarijiet folots Et nismaw ċerti għaffajt mir rappresentanti tal-NGOs u nishtiq ċara ħaġa wahda. Jena sorpriza ħafna fuq dak il-rappresentant ta' Amnesty International għal. U irrit jusa il-pressjoni eh, fuq is-sentenza li toħroġ minn orti. Din hija ħaġa sorprendenti minn Organizzazzjoni Internazzjonalità fuq li meta Ahmed għax ġie arrestat kellu ħafna passaporti u viżi ta' Schengen u kellu kumpanija f'Ċipru u għas proprietarju ta' ħames karozzi u ħafna dajjes f'ċipru u ħafna saqsow xrid jagħmel hawnhekk fuq il-frontiera fuq bis-Serbja bil-loudspeakers u bil-ġebel fidejh fejn kien hemm ħafna uffiċjal tal-pulizija illi ġew midruba. Ħadd ma jikkondanna għal xejn, dan imur kontra ta' kanzilijiet ta' Amnesty International. Anke għal dawk li huma per esempio il-gazzetti, il sur Nedermeja, mela jekk nitkellmu fuq l-Ungerija, President, Nixtieq insaqsi tlet mistoqsit u nixtieq ikolli tweċibiet konkreti jekk li kikum ma kienx hemm sitwazzjoni ta' problemi tar-refuġati pal mantqal mill-gvern, allura għaliex insaqsi huwa neċessarju illi jkun hemm emendi u poġġow il-containers għaliex qed impoġġuhom fil-refuġati f'dawn il-containers xistaw tajdu li fuq dawn il-bidliet illi rigwardaw ukoll iż żazax tal-Ungerija li għandhom inqas minn 14 il-sena dawn ir-rifuġati li jiġu jagħmlu parti mill proċedura żgħażagħ immigranti jew ikollhom l-istess proċedura bħala adulti U għaliex il-gvern Ungeris huwa urtat jekk NGOs jesprimu l-opinjoni tagħhom u Din hija l-qofol tad-demokrazija li kulħadd jista' jwassal leħnu u mbagħad l-elettori jiddeċidu x'jagħmlu lil min jareġġu. Għaliex taħsbu illi eh, taħsbu biss illi id-deputati biss jistgħu jitkellmu fid-demokrazija li hija l-Ungerija. Grazzi ħafna kellim li miss. Il-Onorevoli Ċeċiċka. Ġinkoja. Grazzi ħafna, President. Żewġ mistoqsijiet għalik, anzi għal-Ministru. L-ewwel mistoqsija. Huwa minnu illi il-gvern u il-partit fil-gvern huma l-uniċi rappreżentanti ta' l-oppożizzjoni mir-reġim komunista kif qal Sur Jurek. Naħseb illi soċjetà Ungeriża hemm ħafna iktar il-wien u sfumaturi tal-oppożizzjoni komunista u huma qegħdin fl-oppożizzjoni wkoll issa. Issa niġa tieni mustaqsija l-Ministru qali li l-Unjoni diskrimina tiddiskrimina kontra l-imprenditori nixtieq saqsik li mumma dan il-pajjiżi illi eh, jagħmlu diskriminazzjoni kontra l-imprenditori. Is-Sinjura Gomez issa. Il-kollegi tiegħi diġà semmew tassib kbir li għandna bis-situazzjoni t-tħil fondamentali fl-Ungerija li nistaw narawa b'mod eh, kif l-NGOs mhux qed isibu iktar spazju qed jiġu intimedati, per eżempju dawk li huma marbuti ma' Fondazzjoni Soros mhux biss. U l-impatt fuq il-mezzi tax-xandir. U s-situazzjoni tal-immigranti ovvjament, imma hemm konsekwenza ċara kol il-ġlida kontra l-korruzzjoni. il-ġlida kontra l-korruzzjoni minħabba l-fatt li soċjetà ċivili ma tistax teżerċita id-drittijiet tagħha u lek qed tiġi minata din il-ġida kontra il-korruzzjoni. U għax xindiet jiġu intimidati, jina rajt reċentement f'pajjiżi stess. Rapport fuq tren żgħar li ma jmur imkien fil-belt ta' twelid tal- eh, sur Orban ġi finanzjat mill-Unjoni Ewropea u nsaqs l kummissjoni Ewropea xeta tagħmel biex tara xed jiġri bil-fondi Ewropej u mhux biss għal dik li għal korruzzjoni fl-Ungerija qed naraw waħda mill-mistoqsi din il-konsultazzjoni hija fuq it-taxxa. Nistgħu nsowu sitwazzjoni jekk nistgħu naħdmu fl-imkien u mhux nkunu kolla nazzjonaliżmu kif trid l-Ungerija. fil-promozzjoni uffiċjali għall-Aġenzija tal-Iżvilupp għall-Ungerija hemm talba għall-offshoring u nearshoring fl-Ungerija. Illi parmettaj l-Stati Uniti l-Ungerija pajis illi ma jistax, ma mux ma jridx ġilet kontra sil tal-flus u fejn hemm każijiet ta' ħasil tal-flus. U għalek mistoqsijiet l-iktar tiegħi għall-Kummissjoni mhux tant tal gvern Ungeris imma irrid ikeċċi nies li m'għandhomx ħarsien u kull oligarku jista' jixtri passaport ma jkollux problema fl-Ungerija mhux l-uniku pajjiż imma ħasra wara każa din. Grazzi. Is-sur Vistisen is-sajmis. Sinċerament, dan id-debattitu floku l-iktar fl-Ungerija stess hemm suppost ġara dan id-debattitu ħaġa stramba li ħafna eżempji li ġew semmi nistgħu nsibu wkoll f'stati oħra. Franza pereżempju stat eh, ta' emerġenza imħabba il-terrorizmu, liġi ta' l-abort, kif ukoll it-tqassim tal-fondi mezzi ta' xandir. Iġifiri nistaw insibu per eżempju kampijiet ukoll fid-Danimarka pajjiżi oħra. Imma billi kien hemm dawk illi insistow fuq dan id-dibattu fil-Parlament Ewropew u mhux fl-Istat Demokratiku tal-Ungerija nsaqs il-Ministru Ungeris. Il-modell pushback illi ġi implementat minnkom lejn is-Serbja lejn pajis terz sigur u mhux simili ħafna minn dak li l-Kummissjoni Ewropea proponiet li tagħmel fuq livell Ewropew u forsi tista' tidilna xi ħaġa fuq il-ftehim ma' Turkija fuq l-istat ta' drittijiet tal-bnidem hemmhekk billi s-sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea hija aħjar fit-Turkija minn li fis-Serbja jiena membru għal Kumitat Konċunt ma' Turkija u nsib li situazzjoni li ta' bidem fi Turkija hija ferm qar minn li hija fis-Serbja imma forsi tista' tgħidilna xi ħaġa fuq dan is-suġġett. Sinjura Wingstrom issa. Grazzi ħafna. Mot espliċitu aħna smajna mill-kollegi u mill-missidnin tagħna mill-Ungerija illi s-sentiment huwa li l-Unjoni Ewropea mhux suppost intervjeni għax aħna m'għandniex kompetenzi f'każijiet bħal dawn u l-Ungerija qed tiġi identifikata. Jiena dan jiddispeċini. Aħna familja ta' stati membri u individwi u għanna bżonn nappoġġaw lil xurxin Anke f'żminijiet diffiċli. Nemmen l-artiklu 2 u għal-qalba tal-valuri stat ta' dritt u drittijiet tal-bniedem, valuri li imbniet fuq fu l-Unjoni Ewropea u għalhekk dan jgħod tal-espressjoni tal-kelma, libertà, tal-mezz tax-xandir, eċetera, eċetera. Imma hemm sitwazzjoni li tħassibna ħafna sitwazzjoni li smajna fuqha tal-immigranti illi jidħlu fl-Unjoni Ewropea bħalma nafu l-koll ix-xogħol għaddej fuq ir-reviżjoni Eh, tas sistema komunità l-azil jina rapporter regolamenta ta' Dublin li se jbidder dekarament skont proposta l-Kommissjoni minn strumenti deċidi li huma il-pajjiżi li jista' jivalutaw it-talbiet ta' azil għal strument ta' solidarjetà fejn kull stat membru għandu jipparteċipa. Allura, il sinjali li qed nismaw mill-Kunsill huma ta' tħassib għalina fuq dan is-suġġett. Nixtieq inkun naf x'tasbu. U zommu f'moħħna dak li għal xi ħadd illi 85% ta' refuġati fid-dinja kollha attualment siburu ruħom f'pajjiżi ta' li tiżviluppaw. Parti żgħira biss tiġi lejn Europa ma nistgħux ikollna sitwazzjoni fejn mhux kull stat membru jieħu l-responsabbiltajiet tiegħu. Signora, Sur President, grazzi ħafna li għal dan is-smih indispensabli u nixtieq nirringrazzja l-iktar l-NGOs għal dak li qasmu mana minajr eh, reazzjoni seri minaħħa tal-Unjoni Ewropea, ovvjament il-gvern eh, Ungeris jibqa għaddej, jina mandiċ l-istess interpretazzjoni sul ministru Palmandekin ta' drittijiet, u għalija dawnu ma' kolla eh, ksur tal- drittijiet tal- ħadma li huma sekondit. Issa nidġu għall-immigranti illi saqsu għall-azil, hemm papija eh, biex tkunu tistaw eh, trowħu iktar xoxxu lejn il-mibeda Sur Orban għal illi jixtieq li kunem detenzjoni sistematika tal-immigranti fuq il-frontiera serba mħabba sovranità ta' pajizu wara talba tal-Unjoni Ewropea Budapest kienet eh, eh, spiċċat fl-2013 nisa irġad bdiet. Walek nistieq insaqsi l-NGO x'tistennew minna mill-Unjoni Ewropea. Int rajtu il-sitwazzjoni dejjem tmur għall għar fil-Ungerija l-istess fil-Polonja u mal sfortunatament il kummissjoni Ewropea u koll eh, ridet tab kontra il-Polonja, pero kienem eh, xi eh, min min bat indaħal u imblokka. Imma Apparti kull loġika partiċana l-Unjoni Ewropea għandha bżonn iżomm sod, istat membri għandha bżonn jirrispettaw drittijiet fondamentali qabel u wara l-sħubija tagħhom. L-Unjoni ta' Valur Tiet mhijiex il-karta aħna votajna fil-Parlament Ewropew mekanizmu ta' stat ta' dritt u lek nistennew il l-Kummissjoni eh, kollha leġislazzjoni fuq il-mekanizmu tal-Istat tal-Ewropa. Grazzi. Is-Sinjura Bokxorsa. Grazie ħafna, President. Grazie tal il-kelma. Lil-Ministru fuq l-abort um, u spazzjoni ta' Nissa u l-Konvenzjoni ta' Istanbul fuq il-protezzjoni ta' Nissa u l-ċrida kontra l-violenza kontra in-nisa jekk ġobkom għajdunna xi ħaġa fuq dan l-aspett. Grazzi ħafna. Sinjura Spinelli sa. Xtejn ringrazzjak, President. L-rappresentant tal-gvern Ungeris nixtieq ngħid illi ma tantx ħaġa loġika li nagħmlu kommemorazzjoni tal vetmi tal-komuniżmu jekk id-drittijiet tal- eh, jekk il-ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem hija biss PC, political correctness, u lek jekk id-definizzjoni ta' dawn id-drittijiet jiġi konsidrat bħala rilevanza fuq livell nazzjonali, l-Unjoni miex eh, maqbuda fuq demos, veru, imma hija maquda għabbażi ta' patriotizmu kostituzzjonali ġifili ir-rispett ta' stat ta' dritt, tal-karta ta' dritt tal-midem tal-, -dritt, tal tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk minn din il-perspettiva jiena grata ħafna lil Human Rights Watch u lil Helsinki Committee għal litra li uh, kitbu lil Komissarju Avramopoulos nixtieq nifoka fuq ċerti punti tal-liġi l-ġdida tal-protezzjoni tal-frontiera u nittama li tirveduha. Din il-fni li ġi detenzjoni hija waħda awtomatika fi zoni ta' transitu u deskritta bħala uh, mħabba l-istat ta' emerġenza illi illu hemm sena u nofs. U l kriterju mhumiex ċari il-krisi tal-immigranti miex krisi tal-immigranti immi ma ta' l-Ewropa u dim dawn l-immigranti. Un-bat tal-boħra nixtieq nagħmel fuq il-proċeduri fuq ir-rieda illi E, dawn il-postijiet jiġu mħalsin mill-immigranti stess u l-possibilitajiet ta' appell e, kontra deċiżjonijiet ta' nuqqas ta' ammissjoni. U għalek għawnek nishtiq nkun naf kif da kollu jista' jkun kompatibli ma' liġi internazzjonali. Grazzi. Grazzi finalment. Issu xogur. Partly my question was <coughs> already. Parzialment mistoqsija tiegħi ġa tresqet fil-kas ta' Ahmed fuq dil kwistjoni ta' uġveru kellu seba' jew disa passaporti. Fuq il-ferrovija mhux biex nikkoreġik. Kienet il-metro numru erba' mhux il-ferrovija, l-korruzzjoni hemm kienet. Okay, thank you very much. Thank you, colleague. Grazzi, grazie, kollegi tal-li zammejtu konċiżi fil-kommenti tagħkom fuq kwestjoni sensittiva. Uħut minn mistoqsijiet res u lejn ministru, għadha santu se jkun qiegħed iwieġeb u ħafna mill-kummenti kienu kommenti u mhux mistoqsijiet għal daqstant li ser nagħmlu. Ma kellix palili mill-koordinaturi fuq dan. Pero se nuża l-35 minuta bilaqa 33 minuta. Li se nagħmelu nitlob lil kollegi mill-organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili sabiex jikkumentaw l-ewwel. Però fil-qosor iktar. Għaliex nas naf il-ħafna mistoqsijiet kienu lill-Ministru u fuq talba tal-Ministru nnifsu jwieġeb wara u jwieġeb għal uħut mill mistoqsijiet dettaljati li jitresqu u jagħti it-tweġibiet tiegħu u dan fuq talba tal-kollegi hawnhekk ukoll. Ma rridx li tkellem kulħadd għax m'għandniex il-ħin, jekk tistgħu forsi taħtru kellim jew tnejn. Jew forsi tistgħu ma' żewġ minuti tlieta. Jekk tħossu li it-tweġba eh, eh, tagħkom ġa saret niftemu bejnietkom. Is-sinura Parda, l-ewwel. Grazzi ħafna u grazzi tal-mistoqsijiet u kommenti u tħassib li sprimejtu fuq drittijiet fundamentali fl-Ungerija. Inħalli l-kollegi tiegħi wieġba l-ħut mill-mistoqsijiet li tresqum jiena xtaqt nifoka fuq il-detenzjoni ta' persuni qed ifittxu l-ażil. L-inħoss li ħaġa li tħasseb mhux biss għaliex din hija xi ħaġa illi għandha tkun miżura Eh, ta' l-aħħar alternattiva u wieħed irid jara l-proporzjonalità ta' deċiżjoni wkoll li appuntu jżomm xi ħadd imma għaliex ġata taffetwa numru ta' persuni li tfittxu l-azil fl-Ungerija. U għal diversi snin l-Ungerija kienet magħrufa biex ngħidu hekk illi tapplika detenzjoni kontra minnet tfittex l-azil f'sens wiesa' Li rajna aħna kien li fil-żoni ta' tranzitu mhux se jkun eh, deċiżjoni ta' detenzjoni. Il-gvern fil-medja pubblika għalet ma tirrekonixxix il- ċaħda tal-liberta pala detenzjoni u xej mill-salvagwardja ma japplika, ma japplika u xissa lanqas fil-ġri ħat fil-futur. Il-Kumitat Ewropew għal Prevenzjoni tat Tortura fil-Konsil tal-Ewropa eh, ħares lejn dan fl-aħħar zjar Ungerija u tkellem fit-tul fuq il-kondizzjoni ta' detenzjoni fil-żoni ta' transitu Għal daqsan naħseb li huwa ċar għal min jaseb mod raġonevoli li dak li qed iseħħ huwa detenzjoni. Għandna bżonn qafas legali deċenti, bażi legali bażat fuq evalwazzjoni kaskas każ u għandu jkun hemm rimedji legali xirqa u anke għandu jkun hemm aċċess għal għajnuna legali. Aċċess għal eh, l-avukati għandhom għandu jkun possibilità u fil-liġi l-ġdida kif ninfassla m'hemmx referenza għal dan. il-min fit-tex tażid li tirrafu l-karta l-ewwel qabel appuntu jtu ħarsin ħaġa li tħasseb u xi ħaġa li rridu għamma mal-Gvern Ungeriż. Jekk kom kelma l-oħra zommu ma' żewġ minuti biex konna ftit bilanċ il-Sinjora Kaprunza jekk Grazzi għal mistoqsijiet tagħkom fuq il-kommenti dwar il-medja mhux biss hemm regolamentazzjoni fejn il-medja tista' tiġi limitata. Jiena semmejt in-nuqqas ta' pluralizmu u ċensura radba tfisser illi anka l-informazzjoni li tagħta il-pubbliku tiġi manipulata. Jien naħseb li din hija ħaġa serja ħafna illi 87% tal-ġurnalisti ungerizi jaħsbu illi il-politika tikkontrolla l-medja mhux bil-maqlub. Fun mistoqsijiet dwar is-soċjetà ċivili u l-leġiżlazzjoni kif proposta li tunżammu f'moħħna il meta nissigmatizzaw NGOs tal-li semmaw leħenhom sabiex jeżerċitaw il-libertà tal-espressjoni nkunu qegħdin niddubitaw in-natura nifisa tad-demokrazija. Jina nilqa l-opportunità li nitkellem f'aktar dettal fuq regolament kif propost u anka regolament propost fuq soċjetà ċivili. Grazzi. Grazzi. Is-Sur Dardux. Iva fil-qosar? reati taħt il-komunizmu seħew għandhom jiġu investigati. U Mr. Jurek kienet kien komment interessanti diversi komitati parlamentari provaw jisolvu l-problema, pero għasma waslu għal soluzzjoni għasma temmew il-proċess. Fuq l-abort eh, Amnesty International temmen li nisa, għandhom jiddeċidu fuq ġisimom, u għandhom dritt ikun għandhom dritt eh, li komplu eh, tqala jew le, li ġara kien li jissam għaddejna liġi mis-snin disajna l-livell kostituzzjonali. Fekken kien hemm sqarija ideoloġika mill-gvern u din huwa dinja problematika. Fol każ ta' Ahmed Aġ mhux biss ikkummentajna dwar il-sentenza taħtija fuq Ahmed imma anka l-proċess li sar fil-qorti li sfortunatament eh, il-gvern eh, ħoloq pressjoni u ma kellux eh, proċess ġust. Fis-16 ta' settembru, meta kellna problemi fuq frontiera, iva kien hemm uffiċjali tal-pulizija, illi ndarbu. U kien hemm xi 300 immigrant li weġġaw fuq naħa l-oħra, ma kienx hemm investigazzjoni indipendenti fuq dawn l-inċidenti. U r-riżultat kien li 11 persuna eh, ġew arrestati maħnix nimmeru li Ahmed tkellem f-mikrofon u tafal ġebel, pero għazgur ma nistax nqiswan palati ta' terrorizmu daw. U nix għanna ħankomplu nħollu pressjoni biex dawn l-akkużi eh, jiġu tirati, grazzi. Grazzi, Sur Santu. Iva, billi rrit nitkellem fil-qosor, s nitkellem bl-Ungeris. Headset.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 Dwar il-kummenti li smajna hawnhekk, jina nasib dan juri anka il-volontà biex ikollna drittijiet fundamentali tal-bnidem saħħithom. Jina nasib li l-Konvenzjoni ta' Ġenevra ma tigarantix li wieħed jingħata benefiċċji soċjali. Għandek protezzjoni temporanja fl-ewwel post per esempio l-Libja għal xaħat mis sirja u mhux fl-Ungerija. Għal dak li huwa dan il-każ ta' Ahmed Aj, tħoss ċerta frustrazzjoni jiena naqbel mal-President Donald Trump meta qal li nazzjon mhijiex nazzjon jekk m'hemmx frontieri, wieħed ma jistax jiċħad li għandu jkun hemm protezzjoni ta' dawn il-frontieri esterni. Apart minn hekk, għandek il-qorti tal-ewwel istanza illi ħarġet il-sentenza tagħha. Ma tistax tixħat dik. Matul is-snin disajnu sas-sena l-2000, il-komunità internazzjonali kienet drat illi xandir fil-Ungerija kien ħeles. Is-sitwazzjoni bidlet ftit, Naħseb li l-lum situazzjoni hija waħda ħafna iktar ibbilanċata jekk sit jiddeċidi illi waqqaf l-attività tiegħu dak huwa riżultat tal-ċaqliq fis-suq. Għandek ħafna um, organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili fl-Ungerija għandek 3% li jieħdu ħsieb il-mikrofonu inqata. Thank you very much. Grazie ħafna, nixtieq inwieġeb ukoll bl-Ungeris.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 Jiena nixtieq nirringrazzjakom tal-mistoqsijiet li saqsejtu, nixtieq nirringrazzja lill rappreżentanti tas soċjetà ċivili li din hawnhekk Fl-Ungerija ħna għandna demokrazija, demokrazija miftuħa, għandna soċjetà miftuħa lesti li noħolqu dialogu, dibattitu dan huwa normali. Però hemm xi ħaġa li lili tweġġani ferm. Meta nitkellmu dwar migrazzjoni ma nagħmlux distinzjoni ċara bejn ir-rifuġati u l-immigranti, kulħadd qed jitkellem dwar rifuġati hawnhekk. Però fil-fema tiegħi, is-sitwazzjoni hija ħafna iktar komplikata minn hekk, qed nitkellmu dwar migrazzjoni, issa għandek kategoriji differenti ta' migrazzjoni. Wieħed irid jagħmel distinzjoni bejn ir-rifuġati fuq inħal waħda u dawk li huma immigrati ta' ekonomiċi li jiġu jfittxu x-xogħol fuq inħal oħra nies li ġejjin mill-Marok jew pajjiżi oħrajn jiġu fl-Unjoni Ewropea biex jgħixu aħjar milli f'pajjiżhom. Ġifieri għandek minnaħa dawn in-nies li tfittxu x-xogħol, minnaħa l-oħra għandek ir-rifuġġati. Din id-distinzjoni ma ħarġitx mid-dibattitu tal-lum, ma naħseb li hija importanti ferm. Matul il-gwerra tal-ex Jugoslavja, l-Ungerija, u rrit ħafna solidarieta, mijiet ta' nies, eluf ta' nies, kienu eh, ġew fl-Ungerija, ħana konna l jom. pero konna nħossu dak iż-żmien li dawn in-nies jmorru lura f'pajjiżhom. Għandna tendenza ninsew l-irwol illi kella l-Ungerija kemm għenitom il dawn in-nies, eluf ta' nies anka dak li ġara fl-1956 meta kellek ħafna nies mill-Ungerija li ħarbu, marru f'pajjiżi barranin, rridu anka ma ninsewx illi dawn huma nies illi kooperaw ħafna mal-awtoritajiet fil-kampijiet fejn ġew mill-qwa. Is-sitwazzjoni tal-lum hija waħda kompletament differenti. Ħafna nies ma jikkooperawx mal-autoritajiet, kulħadd irid imur fl-istess pajjiż, fl-istess stat membru. Il-kooperazzjoni hija importanti ħafna u taħnislek ħafna xogħol mill-2015 l-għawn min jidħol fl-Ungerija. L-Ungerija miex għal-jom destinazzjoni, ma jixtiequ jkomplu, jixtiequ jmorru l-Ġermanja, jixtiequ jmorru l-Iżvezja, jixtiequ jibqgħu sejrin fl-Ewropa tal-Punent. Minkejja li għandek l-awtoritajiet tagħna għandek ħafna esperti fiħdanom u n-speċjalisti jekk wieħed iħares lejn l-istatistika Għandek telef persuna vulnerabli daħlu fl-Ungerija sena li daħlu fl-Ungerija, 8,000 minn dawn ma il-proċedura tagħhom ma ġietx konkluża illa li xumma telqu marru l-Awstrija jew il-Ġermanja. Issa, il-politiċi f'dawn il-pajjiżi x'se jgħidulna lilna? Ħajajdulna li aħna ħaqna nħarsu l-frontier esterni tagħna jiena meta kont żgħir għex li komuniżmu napprezza ħafna l-fatt li wieħed ikun jista' eh, isuq eh, imur Brussell bil-karozza mingħajr ma jieqaf imkien minnaj kontroll. Jiena ma nixtiex illi infixklu din il-libertà ta' ċaqli tal mobilta li wieħed isuq hekk imma nħoss l-lum il-ġurnata din il-liberta edha f'periklu jekk wieħed iħares lejn xiġri fuq il-frontiera bejn l-Awstrija u l-Ungerija, wieħed ikun jista' jara illi aħna għandna bżonn inħarsu il-frontieri esterni tagħna huwa bżonn biex inkunu nistgħu nipreservaw dan il-ħelsien taċ-ċaqliq tal-mobilità dwar il-migrazzjoni. Wieħed irrid jara minn dawk il 160000 elf persuna 10,000 biss ġew riallokati lejn stati membri oħrajn mill-Italja u l-Greċja. Se tibda se tibda tapplika multa ta' 200,000 euro għal kull persuna. Jiena naħseb illi din hija ċaġa ta' stmerija kbira. Aħna minn dejjem irrispettajna il-regolamenti tal-Unjoni Ewropea, għat ma rrifjutajna li namlu xolna, għana kontrolli apposta u ħafna drabi l rati tana għamlu xi tibdil għal dawk li huma deċiżjonijiet f'dak li għandu xaqsam mal azil Nafu li rridu nieħdu miżuri biex Inħarsu id-żona Schengen, l-ispazju Schengen ħan nirrispettaw il-kriterji. Ħan uħolqu il-kondizjoniet neċessarji kullimkien. Ħan jihduħsib it-tfal, tfal mhux akkumpanjati, imma l-istat ta' dritt huwa operattiv biss jekk aħna nigarantixxu wkoll is-sigurtà pubblika u anke l-ordni pubblika. Mingħajr dan L-istat ta' dritt mhuwiex għabli, għajan nkunu sinċiri ma' nanfusna. Il-terrorizmu huwa realtà huwa preżenti, ħadd ma jaf f'ċertezza fejn dan ħajolqot id-darba li jmiss. u propju fl-ambasċata Franċiża f'Budapest li jiena għamilt diskors fl-14 ta' Lulju wet li wieħed ma jistax ikun jaf l-attak terroristiku li jmiss fej se jsir u kien propju ġewwa fi Franza. Dakinhar stess fil-għaxija li ġara l-attak terroristiku li jmiss li kien imiss. Kien hemm jingħalaq il-frontieri imma dan ma ħaloqx krizi, ħadd ma tkellem dwar dan, daqskemm tkellmu meta aħna laqna il-frontieri, Spanja per eżempju, huwa każ bħal dan. U għandek pajjiżi oħrajn fejn il-entitajiet ta' soċjetà ċivili ma daqs kemm jikkritikaw fl-Ungerija. Imma kifet nerġan tenni u importanti li namlu distinzjoni ċara bejn migranti ekonomiċi u rifugġati, regoli il-ġodda li aħna ħandaħlu ma stretti ħafna u anka il-kontroll fil-livell ta' rati se jkuna garantit se jkuna difiza tajba tal-frontieri u anka il-persuni se jkunu jistaw jirrikorru għal l-avokat tagħhom. Mela dwar l-NGOs, is-sena li għaddiet meta jiena preżentajt abbozz ta' liġi li jgħid li minflok li kollok reġistrazzjoni ta' sena, l-NGOs ikunu jistaw jibdew minnu fih l-attivitajiet tagħhom. Ħadd ma feraħ għal din id-deċiżjoni, ħadd ma qalli proset. Anzi qaluli li din ir-reġistrazzjoni tal-NGOs għandha tkun waħda awtomatika x'dan jippermettilhom jaħdmu tajjeb, jinfunzjonaw tajjeb. Ħadd ma feraħ, mhux qed nitlob li jsir dan li toqdu tfaħruni, imma nitlobkom biex tkunu oġġettivi. Illa lix, il-reġistrazzjoni ta' dawn ġi faċilitat. Għandek 60.000 NGOs fl-Ungerija u għat jibżdiedu. Huwa naturali illi dawn huma entitajiet li għandhom attivitajiet tagħhom huwa normali f'demokrazija. Il-gvern għandu l-leġittimità li natat lilu minn nis illi għazluħ fil-votazzjoni tagħhom. Da mhux il-każ dejjem plenġjows. Mela, meta xi ħadd ma jaċċettax opinjoni, ħataq battajat li dinja dittatura? Le. Dan huwa daq minnu fil-pajjiżi kollha mhux l-Ungerija biss. U f'dak li għandu x'jaqsam ma' sitwazzjoni fil-futur tal-NGOs, ma naħseb li m'għandhomx għalfejn jinkwetaw. Ħaris lejn ir-rapport tal komissjoni ta' Venezja. Aħna minħat għana sem faslu leġizlazzjoni. Dan kien dejjem ċar, rrid ikollok reġistrazzjoni qoddim tribunal. Tribunal tirċivi ehm, jgħidula li kienem sekka numru ta' nies li ġew minn barra mill-pajjiż Mbagħad ittieħed id-deċiżjoni. Dan huwa konformi mal-demokrazija, ma nasibx li l ngo sandhom għalfejn jinkwetaw. Dan irid jidher qudiem tribunal. Issa dwar il-popolazzjoni kbira fil, fil li hemm fil-ħabsijiet, Dwar il-riżultati, il-każijiet li nataw minn xi tribunali, jekk se jkun hemm proċeduri u proċedimenti effiċenti. Il-qorti kostituzzjonali jiena naħseb li għandha dritt illi tannula sentenzi oħrajn taqrati aktar fil-baxx. L-affarijiet jaħdmu tajjeb ħafna bħalissa. Kien hemm proposta ta' liġi li kont għamilt jien u din kienet ġiet annullata. Din dan kien marbut mal- ma' xi proċedimenti eh, ġuridiċi. Dwar il-kas Ahmeda, ġe smajna ħafna affarijiet, eh, jiena minn ħatijaj ma nużax ni kritika deċiżjoni ta' orti. Għat ma ħassejt li għandi dan il-ħelsin li najt li deċiżjoni ta' orti kiena deċiżjoni tajba jom kella le, Mela tistennewx li jiena ħanamel dan hawnhekk, mhux ħanaddi l-opinjoni tiegħi dwar din is-sentenza, huwa l-prokuratur li huwa responsabbli minn dan. Għandek il-rati, tribunali u anka l-imħalfin. Ministru tal-Ġustizza ma jistax jagħti l-opinjoni tiegħu dwar dak li tkun qalet orti oħra. Nixtieq ngħid kelmtejn dwar dak li qal sul Middleman dwar li memx problema ta' rifugjati ma nafx jekk xed fl-istess pajjiż. Għandek eh, eluf ta' nies li jixtiequ jaqsmu minn frontiera esterna. Għandek stat ta' urġenza li ilu għaddej kważi sentej u nofs. Għandek 150 persuna illi qed jaqsmu l-frontiera bejn it-Turkija u l-Greċja kuljum indipendentament minn dak il ftijim Jiena naħseb li t-Turkija huwa pajjiż Anzi, wieħed ma jistax jgħid Turkija u pajjiż sigur, Serbja le, allura l-affarijiet ħanamluhom differenti. Is-sistema trid tkun tajba kull imkien, għandna l-NGOs, għandna bżonnhom l-NGOs, niddiskutu magħhom anka Budapest, Brussell, posijiet oħrajn dan huwa normali qabel ma nagħmlu l-affarijiet differenti x'imkien ieħor. Dwar il-tfal mhux akkumpanjati li għandhom bejn 14 u 18 sena dak huma fidejn l-awtoritajiet dwar il-reġim komunist tkellimnu dwar dan, rridu nitkellmu dwar ir-reati li twettqu matul dan il-perjodu. Iva, rridu nitkellmu dwar dan, rridu nitkellmu anke dwar pereżempju l-Holocaust u oħrajn. Aħna għexna f'pajjiż fejn kien hemm dawn it-tip ta' reati. Rridu nadukaw il-poplu dwar dan, wieħed irid jitkellem dwar ir-reati li saru taħt il-komuniżmu għax huma parti mir-realtà. Issa dwar is-sitwazzjoni tan-nisa, Bħalissa għanna konsultazzjoni għaddejja u nixtiequ li dan nifinalizzaw sa settembru. Il-Ministru tal-Ġustizzja jgħid li huwa priorità li ikonna l-protezzjoni tal-vitmi għanna anka proġett Ewropew għal dan. Nixtieq nirringrazzja lil dak kollha l-intervenew. Nixtieq ngħid li aħna pajjiż demokratiku jiena lest li jkolli diskussjoni aktar fil-fond ma'kom, dibattitu aktar fil-fond dawk li tkellmu dwar l-artiklu 7 jina ma naqbilx il-valuri, il-valuri huma importanti anka fejn nitkellmu dwar il-valuri ta' tfal dan huma l-bażi biex nibnu Ewropa b'saħħitha dwar il-pajjiżi illi joħolqu l-Unjoni Ewropea li kienu bbażaw l-Unjoni Ewropea fil-bidu pajjiżi fqar, pajjiżi sinjuri, fl-Europa ċentrali għandek fil famati aktar ta' regoli ta' diskriminazzjoni li jippruvaw anka ibedu l-imprizi. Jiena jizvantaġġaw l-imprizi, jiena naħseb li dik li għal-kompetizzjoni hawnhekk tal-imprizi hija xi ħaġa li jridu wkoll nindirizzaw. Jina nħoss li dialogu huwa neċessarju huwa l-unika mod għalhekk hija hawnhekk. Grazie ħafna tal-attenzjoni. Um, so colleagues, um, I think. Grazzi. Nasab nistgħu narqu hawnhekk da sessjoni ta' smigħ. Issemma nix namlu smigħ ta' din ix-xorta hawnhekk nfakkar il-kollegi li organizzajna dan ismiħ b'attenzjoni kbira, prerogativa tijana li pala Komitatu Parlament jeżamina drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea. Xtaq ringrazzja b'mod partikolari li membri li tkellmu llum, il-punti ħarġu ċari, u xtaqt ringrazzja l kelima kollha fuq il-panel tal-li għamlu l-almu tagħhom sabiex iwieġbu fuq mistoqsijiet dwar drittijiet fundamentali Ovvjament l-ebda smiħ mu ba' perfett, imma xtaqt nil-ingrazzja lil kulħadd għal min. Ipprovem jagħmilu bilanċ kemm jista' jkun. Nara hawnhekk dis-sessjoni, grazzi l minn kien involut. Fil-ħamsa nibdew nivvotaw. Jekk joġobkom erġgħu kunu hawnhekk fil-ħamsa sabiex nivvotaw. Good afternoon, colleagues. We can begin. Għara nafsa rittajjeb, nistaw nibdew il-vod ġala darba kullħat ikun ħapostu. Punti oħrajn mannix li fil-votazzjoni ġifiri iktar kem podġu malajr, iktar kem nibdew malajr, iktar nispiċċaw. Kmini. Is everyone ready? Coordinators already? Kullħat les, koordinaturi lesti, kollox elettroniku, ovvjament. Nfakkarkom malajr Jekk ma nkomx il-karta tal-votazzjoni indikawna dan issa. U nieħdu l-votazzjoni tagħkom bl-idej, ullu dejkom. Pero jider li kulħadd għandu l-karta tal-vot. Tajjeb. Jekk kulħadd lest, nistgħu nipproċedu bl-ewwel vot. Tajjeb wis. Għanna sur skripek flok il signora Stevens, u xek, u xek. We don't have either of them, but... E eh, għansek, nejlu ma mux edin għaw. Għaw xat me li sijar il Man samma, nibdew nifutaw xek. Iva, nibdew. Floor, that's fine. Jider li t-nreti mela, nibdew nifutaw. Emmen dat nax. Anzi, fuq xed nifutaw, nifskuza ruħi. Reġistrazzjoni ta' persuni, eh, qed baħlu fuq bastimenti, eccetera, eċetera. Menta tnax fuq dar rapport. Vot maluq. Taddi. Is-sinjora skripek qed tieħu posta. Anzi, intuħ naqra id-dinja tal-li postu, tuħ sekondas, kollegi We'll just wait till Mr. Skripek takes his seat. Għanna Mr. Skripek, jħu postu, l-għarbuna. Fuq dak messa xie vot għal-est, emenda 13, vot miftuħ. Vote is closed. Vot malu, jaddi, emenda 14, vot miftuħ. Vot maluq. Jaddi? daħ 15, vot miftuħ. Vot maluq. Jaddi. Emenda 17, vot miftuħ. Vot maluq. Maddix. Emenda 16, vot miftuħ. Malu. Jaddi. Emenda 18 vot miftuħ. Maluq. Jaddi. Emenda 19 vot miftuħ. Vot malu. Ma taddix. Emenda 20 vot miftuħ. Vot maluq ma taddis. Emen dosrin, wat miftuħ. Wat malu? Taddi. Emen dat ne wasrin, wat miftuħ. Wat malu? Taddi. Emen da ta wasrin, wat miftuħ. Wat malu? Taddi tgħaddi. Premessa emenda wieħed, vot miftuħ. Vot magħluq. ma taddix, emenda tnejn, vot miftuħ. Vot malu, emenda tlieta, vot miftuħ. Malu. Ma taddix, emenda erba, vot miftuħ. Vot malu, Ma taddix. Emenda ħamsa, vot miftuħ. Vot malu. Taddi. Minkejja. Il-firda fl-essendi, emenda sitta, vot miftuħ. Vot malu ma taddix, emenda seba, vot miftuħ. Vot malu. Ma taddix. Emenda tmini vot miftuħ. Vot malu. Tati, emenda disa, vot miftuħ. Vot maluq. ma taħdi minn daċra vot miftuħ. Vot malu? ma taħdix minn daċra vot miftuħ. jih, daċra jt il-President. Ot miftuħ. Bot malu. Ma taddix. Kollegi, skont regola 53, ebba l-President Sisserjaddi sabiex il-ressa emendi tu tatillum fil-Komitat Tran fisem il-Komitat Libe, grazzi ħafna. Naddu issa l-vot fuq l-implementazzjoni mill-Stati membri ta' deċiżjoni prum. Nfakkarkom illi l-Parlament ikkonsulta dawn id-dossiers talba tal-Konsil il-Parlament li għad l-opinjoni tijaw fit tliet xhur. Il-skadenza kienet 23 ta' frar għal-konsultazzjonijiet għal daqsan tlabna l-Konsil tal biex jestendu l-iskadenza u binna li naħmu bl-Ingliż biss ir-rapport ġie prezentat f'nar id-disa ta' frar ma ġew proposti rebda mendi u ngħaddu votazzjoni għal daqstant fil-plenarja f'Marzu. Jekk kulħadd lest vota għandna vot wieħed li vot nominali, vot miftuħ. Everyone voted. Ta' kulħadd vot magħluq. Jaddi b'42 vot favur, 2 kontra u l-ebda astensjoni. wis. wisq. Il-punt li jmiss ta' implementazzjoni tal-settembru mill-attenzjoni prom mal-erboħra Nfakkarkom li il-Parlament tal-ab, il-Konsil talab ab parlament jgħati għapurni fil-leċur, skadenza kienet 23 ta' frar, rapport kien prezentat fil-laqata 10 ta' frar li bda emenda proposta. Għal darba għaddu għal-vot. Vot nominali vot miftuħ. The vote is closed. And that is carried. Jaddi? Naddu issa għal punt seba. Hawnhekk għandna il-vot fuq sistema ta' tul uħruġ għal data, reġistroni ta' data u uh, rifjut ta' ċittadini minn pajzi terzi li jaqsmu l-frontieri esterni li ta' kondizjoni ta' ċess għal IS għal-finit ta' infurzar tal-liġi. Rapporter was Sur Diaz Demera miex interveni forsi reporter qabel vot? Fil-qosor ħafna, President, nixtieq biss na najt kemm nirringrazzja u napprezza il-grupp tal-ħidma eh, tal-partijiet politiċi kollha kemm napprezza din il-ħidma li kienet intensiva ħafna. Grazzi. Okay, thank you, Mr. Diaz de Mera. Um, is everyone ready? Grazzi. Għaw minnu lest votazzjoni Tajjeb, wis nistaw nibdew? Emenda wieħed erba' disa? Bija 50 u 50 50 blok? Vot malu, ma jaddix. Amenda 154, vot miftuħ. The boat is closed. Vot malu, ma taddix. Kompromess wieħed, vot miftuħ. Vot maluq. Taddi din emenda. Kompromess nej, vot miftuħ. Vot maluq. Taddi. Kompromess u artiklu wieħed, vot miftuħ. Vot maluq. Taddi. Kompens fuq artiklu 2, vot miftuħ. Vot magħluq. Jaddi. Kompromess. Emenda 333, vot miftuħ. Vot maluq. Ma jaddix. Kompromess artiklu 3, vot miftuħ. Vot malu. Gaddi? Amanda 34, vot miftuħ. Vot malu. Gaddi? Amenda 353 l-vot miftuħ. Il-vot huwa magħluq. Jaddi. Amenda 354 l-vot huwa miftuħ. Il-vot huwa magħluq. L-emenda hija mixħuda. Il-kompromess fl-artiklu 5 l-vot huwa miftuħ. Malu. Emenda taddi, kompromess jaddi. Kompromess rikward l-artiklu 6 l-votu huwa miftuħ. Il-votu huwa malu. Dan jaddi. U għanna astenzjoni tal-Sinjura Spinelli. Il-magna tijak mux taħdem? u ma tistax tibdel. Tista' tibdel il-post? ħana tik ftit sekondi biex titxaqlaq bi ftit dinjità. Just I'm moving to sort of the dignity thing. I think everyone does needs that. Nati ħafna importanza li lid dinjità x'naħseb illi kulħadd jistħoqlu xi naqra. Lesta? Mela, il-kompromess rigward l-artiklu d-dessa, le, niskuża rħi jgħid iċ-ċer eh, jiġri Mela, 39 u 40, vot huwa miftuħ. Il-vot huwa malu. Dan jaddi. 39 Il-vot huwa miftuħ. Malu. Miċħut. Kompromess li konċerna l-artiklu 9 il-vot huwa miftuħ issa. Malu. Jaddi. Kompromess rigward l-artiklu 10. il votu huwa miftuħ. Il-vot huwa malu. Kompromess jaddi. Amenda erba u wieħed erba, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa? l-emenda miċuta li mess, il-vot huwa iftuħ. Malu. Emenda miċuda. L-emenda 41, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Emenda taddi. Emenda 4 wieħed seba' votazzjoni miftuħa. Erba wieħed seba. Emenda erba wieħed seba. Votazzjoni maluqa. Emenda miċħuda. Emenda erba wieħed tminja. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Emenda miċħuda. Emenda erba wieħed disa l votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. Amanda d Kompromess li konċerna l-artiklu 12, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kompromess jaddi. Kompromess rigward l-artiklu 13, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kompromess jaddi. Kompromess li jmiss l-artiklu 14, votazzjoni miftuħ. Votazzjoni malu. Kompromess jaddi. Kompromess li konċerna l-artiklu li jmiss 15, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni malu. Kompromess jaddi. Kompromess dwar l-artiklu 16, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni malu. Kompromess għaddi. kompromess li jmiss, li anzi l-emenda, 4 ħamsa l-votazzjoni miftuħa. Emenda 4. Votazzjoni maluqa. Emenda taddi. Il-kompromess rigward l-artiklu 17, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kompromess jaddi, kompromess li jmiss rigward l-artiklu 18, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kompromess jaddi, kompromess dwar l-artiklu 19, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jaddi, kompromess rigward l-artiklu 20, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jaddi. Kompromess rigward l-artiklu 21, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jaddi. Kompromess rigward il-kapitlu 3, il-vot huwa miftuħ. Artikli 23 sa 25, votazzjoni maluqa, jaddu. Emenda 519, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Wiċfudi. Kompromess rigward l-artikli 26 sa 30. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Jaddu. Emenda 350352 votaw f'daqqa votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Miċħudin. Kompromess rigward Niskuza li ħajti ċer. Emenda 533 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. biċħut. Ħamsa, tlita, erba, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Amenda miċħuda. Kompromess rigward l-artiklu 30, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Kompromess jgħaddi. Il-kompromessi konċerna l-artiklu 32, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Kompromessi għaddi, kompromess rigward l-artiklu 33, votazzjoni miftuħa, maluqa. Kompromessi għaddi, kompromess rigward l-artiklu 34, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa jaddi. Kompromess le jgħid iċċer. ċer Budget 16. Votazzjoni miftuħa. Qed jgħajja jgħid iċ-ċer. Votazzjoni miftuħa. Budget 16. Votazzjoni magħluqa. Miċħud kompromessi jikonċerna l-artiklu 35 votazzjoni miftuħa. maluqa. Jaddi. Kompromess rigward l-artiklu 36 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Jaddi. Kompromess jikonċerna l-artiklu 37, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Jaddi. L-emenda 6-3-2, votazzjoni miftuħa. 6-2-3, votazzjoni miftuħa, maluqa. Emenda meċħuda. Kompromess rigward 38, artiklu 38, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 6-3-6, operazzjoni miftuħa. Maluqa. Wiċħut. 6-3-8. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Miċħut. Kompromess rigward l-artiklu 39, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Jaddi. Kompromess anzi għanna tibdiliet ehm, tekniċi brebta ma' referenzi tal-protezzjoni tad-data, votazzjoni miftuħa, nivotaw f'daqqa. Votazzjoni mal-waqa. Jaddu. Nejn 8 3 1 0 5 1 0 7 Naddu għal kompromess li konċerna l-artiklu 40, bat tkun tissaw titkelmu u jkolkom diskussjoni mela niftaħ il-votazzjoni rigward il-kompromess konċerna l-artiklu 40. U l-votazzjoni mal-waqa. Kompromessi għad. Amenda 84, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mal-waqa jaddi. L-amenda 85, votazzjoni miftuħa, maluqa. Amenda taddi. Kompromess dwar l-artiklu 44, votazzjoni miftuħa, maluqa. Taddi. erba' wieħed votazzjoni miftuħa, Vot malu. Jiddispjaċini, miċfut. Amenda 95, il-votazzjoni hija miftuħa. Jindika kemm irid noqdu attenti meta nivvutaw. Il-vot huwa miftuħ. Nalquh, vot magħluq. Dan jgħaddi. Kompromess li konċerna l-artiklu 46, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Jgħaddi. L-emenda 6 6-5-4, votazzjoni miftuħa relazzjoni Votazzjoni waqa Mħuċħut? Amanda 665, votazzjoni miftuħa. Mela, kollegi. Din l amanda 665 Nitlob biex ikonna kollega ta' l-IPP li jirtira, għalli bekk nkunu nistaw nressu għal-votazzjoni 6-5, mill-IPP xaħat jista jirtira, Iva, Iva, xaħat jirtira. Mela, 6-6-5 nerġaw nivvotaw. Inala għadan u l-kompjuter ħanota. Mela, adottat. Emenda 104 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mal-waqa. Jaddi. 106 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mal-waqa. Jaddi. Emenda 666 votazzjoni miftuħa. jittantana ġili dan. Votazzjoni maluqa. Manda taddi. Kompromess fuq l-artiklu 49, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Tadli. Kompromess fuq l-artiklu 50, vot miftuħ. Tama li din ma taddix. ħadd ma fema din iċ-ċajta. Votazzjoni magħluqa, kompromess jgħaddi. Għadda naqra wisħin, imma xorta ħad għos nisimak titħak. Limes, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Miċħud. Kompromess rigward l-artiklu 51, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess fuq l-artiklu 52, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kompromess jaddi. Kompromess fuq l-artiklu 53, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Kompromess jaddi. Kompromess fuq l-artiklu 54, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Kompromess jaddi. Kompromess fuq l-artiklu 55, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Nsej xi ħaġa, biex xi ħaġa, le. Kompromess jgħaddi, kompromess fuq l-artiklu 56 votazzjoni miftuħa. <coughs> Votazzjoni magħluqa jgħaddi. Kompromess fuq l-artiklu 57, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għadda. Kompromess fuq l-artiklu 58, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kompromess jaddi. Kompromess fuq l-artiklu 59, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kompromess jaddi. Kompromess fuq l-artiklu 64, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kompromess jaddi. L-emenda 720, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jittaddi. L-emenda 142, votazzjoni miftuħa, maluqa, Emenda tadli. L-emenda 721 votazzjoni miftuħa. Tanja, tixtieq tajt xi ħaġa? Ġerament meta jkunu daw it-tip ta' mendi ma ngħidu xejn. Nar ta' tnejn illum ma did il-burdata kienet ċajta biss. Tista' tajt li trid tista' tajt xi ħaġa. Ma naħseb li ħabba suġġett ta' qabel dwar l-Ungerija, tor tagħhom. Mela dwar seba' tnejn wieħed għandi emenda orali. Iva mela le, <laughs> oralment tista' tagħmel dan. Tista' emenda orali. Ħanaqra. Chapter 4 shall apply from two years after the start of operations as laid down in Article 60, paragraph 1,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 Nadusa għal kompromessi dwar il-citations, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddi. Mela, Nistaw naddu għal-vot eh, aħari, mela kollegi l-aħħar vot, nominali, vot nominali, lesti. Mikrofon ma kellim, għax mux għettin stema. Kulħat lest, mela nħeddu l-aħħar vot, vot nominali, elettroniku, l-vot huwa miftuħ. Kulħat vota, votazzjoni maluqa. Għaddiet 38 favur 7 kontra Wassensoni waħda. Proset tassew lill-rapporter. Signora Verġja, eh, tixtieq titkellem Iva, grazzi ħafna. Minkejja l-adozzjoni ta' żewġ mill-emendi aħna eh, nixtiequ nresqu opinjoni biex nispjegaw ftit għalfejn ħadna dan il-vot. Skont anka l-artiklu 52a Paragrafu 4, grazzi. Grazzi ħafna ċer, aċċettabli dan. Tixtieq iżid xi ħaġa, Sinjura, għax inti fil-bidu ma tkellimx forsi tixtieq tgħid xi ħaġa issa. Niskuża ruħi, imma Sur Diaz. Grazzi, President. Iva, nixtieq ngħid biss illi Sinjura Verxa għandha dritt illi titkellem fuq 52.a u iva dan huwa dritt tal-minoranzi li nirrispettaħ. Grazzi. Mr. Diaz mayor, I expected nothing less. Thank you for that. Um, sorry, colleagues, we have to know. Dispeċini, kollegi, issa għanna bżon u koll morru għal votazzjoni eh, finali u għalek biex nidħlu fin-negozjati fuq 69 ċe 2. Jekk joċobkom, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Iva, għanna grazzi u proset eh, sur Diaz. Issa, eżis kollegi, imorru għal-fajt dejjem sur Diaz Temera qabel ma morru għal vot, tixtieq titkellem jekk joġbok? Mela ħa morru dritt għal vot. Mela, amendi 20, 21, 22 pala blok, votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa, kompromess wieħed, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. U din għaddiet. U issa votazzjoni finali biex kaħat ikun kontent, najtux forsi, votazzjoni finali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Iva, Iva, dan huwa għadmin tiegħi, xkuħat ikun kontent u ferħan, votazzjoni finali. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa, għaddit 38, 46, astenzjoni waħda, seba' kontra. Grazzi ħafna u prosit mill-ġdid l-Sur eh, Diaz Temera. Signora Verġa, mill-ġdid, tixtieq titkellem? Le, le, tajjeb wisq. Iva, biddiltu l-idea tiegħek. Le, le, President, ma biddilx il-pari imma r-rapport huwa konsekwenza biss u għalhekk aħna nkunu kuntenti ta' opinjoni tal-minoranza. Dak. Iva, iva, tajb, tajb. Issa votaranza ma ta' maġġoranza jekk ġobkom votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit 44, erba' kontra, astensjoni waħda. Issa. Kollegi, jemson najt il-rapport jiġi mressa għal-plenarja tal-21 ta' marzu, grazzi ħafna kollegi. Issa wasanna għat-tmim tal-votazzjoni u t-tmim u kol tal-laqa. Grazzi ħafna kollegi tal-attenzjoni ta'kom.